Good afternoon, everybody. I'm a bit surprised to see... War nafsinajt tajab il-kolħat, et nistaġab nara li għaw zewċ membri bis, imma zewċ membri importanti, allura nistaw nibdew. Billi nil-għaw il-petizjonanti, għanza nibda l-għaw bċertu punti formali, l-għaw l naddottaw il-labbozz tal-agenda, għanna d-dattawa kem mannix kworum, imma insomma. Il-minuti tal-laqa ta' 23-24 ta' aprilu laqa ta' 3 ta' Mejju ġew ċirkolati lill membri kollha u ma kienx hemm oġġezzjonijiet għalhekk nistgħu ngħidu li huma approvati. Jiena wara onora iddeċidejna. M'għandix avviżi oħrajn, m'għandix punti AOB, għalhekk nistgħu ngħaddu għal punt numru 5 ġifier petizzjoni 3 fuq l-allegat ksur tal-dispożizzjonijiet tad-direttiva għaffas dwar l-iskart dispożizzjonijiet fuq il-kriterji end of waste fl-Italja. Il-petizzjonanti huma s-sur Agazzi u s-sur Caldiroli. U maqdin mana u għapjaċir għaj nadilkom il-kelma. Intom ser kolkom ħames minuti bejnietkom. Nistaw nisimawkom minnu fiħ. Buongiorno e grazie della possibilità di intervento. Il tema Dodwa tajba u grazzi tal u nawek. Is-suġġett tal-inċenerazzjoni tal-iskart huwa wieħed importanti ħafna fl-Italja u jirrigwarda wkoll is-CSS li muxejn xejn ħlif skart kompostibbli li jiġi ehm, differenzjat b'mod mekkaniku. Hemm ħafna evidenza li tħassibna fl-Emilia Romagna ilna snin issa il-monitor jirreġistra riperkussjonijiet fuq is-saħħa ta' ċittadini li jgħixu viċin dawn l-inċeneraturi u raw zida anka fil-tumuri, fil-pankreas, fil-fwiet, fil-pulmun, fil-kolon, fil-ovarji u anka tal-informa ta' Hodgkin. F'Turin wara li infetaħ l-inċeneratur ta' Gerbido li huwa impjant awtorizzat b'limiti ħafna iżjed bassi L-analiżi li saru fuq it-twiefer ta' tfal urew illi hemm żieda ta' 200% tal aluminju 1000% tal-arsenik, 50% tal-krom u għalhekk għal kull min jgħix viċin tal-pjanura padana l-kwalità tal-arja hija tassew problema kbira il-rapport 13 tal-2017 tal-Aġenzija Ewropea s-Saħħa qed turina illi madwar 80,000 mwiet fl-Italja huma minħabba it-tniġis fl-arja. L-estensjoni tal-użu tal-impjat eh, kompostibbli l-ġdid ser ikompli kollu effetti ħżina fuq is-saħħa. Aħna nisab qudiem sitwazzjoni kull ma jmur dejjem iżjed perikoluża illi qed ikollha effett anka fuq numru dejjem ikbar ta' persuni. Pereżempju fil-Lombardija biss żewġ miljuni punt tmien tonnellata fis-sena eh, tal-imwiet ta relatati propju ma, ma dan ta' tunnella ta' miġbura nofs dik tal-Italja kollha kemm min. Jeżistu wkoll konflitt bejn dan l-iskart CSS u l-regolament Ewropew il-ġdid fuq il-plastika. Infatti, l-iskart li jiġi klassifikat bħala CSS, skart kompostibli iżjed effiċenti u appropju dik il-parti tal-iskart li huwa tal-plastika li suppost tiġi klassifikata għalija. Ħafna huma l-istudji li juru l-riżultati U ma ta' tħassib kbir. E, per eżempju, f'xi rħula bħal per eżempju dak ta' Monte Selce, ma tistax e, timxi fuq il-perkors ta' Montericco u reċentement kellhom jiġu imċaqal għal iskejjel elementari ta' ċini u Tortorini. Diversi studji komplew juru illi dawn il-limiti ta' tniġġis anka skont il-liġi ma jħarsux is-saħħa kif suppost. Il-proġett uh, Escape, European Study for Cohorts for Air Pollution Effects, finanzjat mill-istess uh, Ewropea, jurina illi mill-aspett ambjentali dan mhux biżżejjed, dan qed isir bħalissa mhux biżżejjed. Illi aħna Eh, nintroduċu impjant kompostibbli ieħor eh, li aħna nintroduċu dawn it-tip ta' skart kompostibbli ikompli jagħmel ħsara mikrofonu għal kelliem. Ok, scusate. I cementifici sono impianti ad elevato impatto ambientale. Dawn eh, il ċementifiċi fil-fatt huma għandhom impatt fuq eh, l-ambjent u anka fuq eh, eh, li qed ikunu effett negattiv tal-industrija. Dawn iċ-ċementifiċi jistaw jaħarqu l-iskart fossili u issa ġew proposti wkoll biex ikunu jistaw anka jagħmlu ehm, solvu, solvu situazzjoni problematika relatata ma' xi tip ta' skart aħna immaġinajna li jista' jkun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet b'mod partikolari ehm, tal ta' dawn il-diossidu tal u anka tal ehm, ta' dawn l-iskart kompostibbli li ġej mill-prodotti li ġej mill-prodotti oriġinali. Aħna nafu illi l-użu ta' ta' dan l-iskart f'dawn il-ċementifiċi hija problematika. Eh, b'mod partikolari eh, fil-Ġermanja fejn isiru kol dan it-tip ta' ġestjoni ta' skart eh, kienet suġġetta għal sentenza tal-qorti tal-ġustizzja tal-2007. Barra minn hekk il valutazzjoni tal-impatt ambjentali tkun tista eh, tagħti ħarsa aktar reali lejn din il-problema u tqis ukoll eh, dak li li tiġi segwita dak li hemm fil-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni eh, tal-Unjoni Ewropea ikkonfermat ukoll illi jista' jkun li naqsu dan l-iskart ikun xikun l-iskart kompostibbli permezz ta' interventi tekniċi tal-trattament tal-emissjonijiet rigward bat dawn impjanti il-ċementifiċi dawn huma imsejsa fuq valutazzjoni tal-impatt li saret minn dawn l-istess persuni li għamlu ġestjoni ta' dawn impjanti u għalhekk huma qed jaħbu ċerta emissjonijiet illi fil-verità qed jiġu rilaxxati studji fuq uh, kull impjant speċifiku jistgħu jagħtuna riżultati illi tista' toqgħod fuqhom. Finalment, e, siment li jiġi prodott b'dan il-mod il-kellim jiġi hemmhekk interrat. Kelkom ħames minuti e, ma nistax nħallkom titkellmu iżjed. Forsi kolkom ċans titkellmu wara il-Kummissjoni u tikkonkludu. Issa nistieden il-Kummissarja, il-Kummissjoni, fil-fatt ir rappreżentant tal-Kummissjoni Eh, ħat tatina t-tweġiba eh, tagħha għalhekk nadila l-kelma. Yes, thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Sinjura President. Jina għader li li kontu irċevejtu l-tweġiba mill-miktub. Forsi għada ġeja, jina it-tweġiba parok tibta. Imma insomma, għan weġibkom daqxejn eh, kif nista. Mela, Il-problema li qed issemma hija l-użu tal-impjanti tal u taċ-ċiment. Eh, impjanti li jiġġeneraw ehm, combustible solid waste. Dan it-tip ta' skart ġi ċekjat jekk jilħaqx il-kriterji end of waste skont ma' artiklu 6 ta' direttiva għafas dwar l-iskart. Jekk ma jkunx hemm kriterji tal-Unjoni Ewropea l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċidu fuq il-kriterji tagħhom stess. U fil-fatt l-Italja hekk għamlet u notifikat lill kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bir regolament li ħarġet eh, bih skont eh, il-notifikat eh, il-Komissjoni bil-miżuri tekniċi. Issa dawn il-kriterji rridu jkunu oġġettivi u jridu jikkonsidraw il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa pubblika. Apparti minn hekk, dawn l-impjanti tal-siment iridu jirrispettaw il-livell industrijali u jaħdmu skont ċertu garanziji li jiggarantixxu l-aħjar livell ta' protezzjoni lill-ambjent u lis-saħħa pubblika. Allura hemm żewġ direttivi hawnhekk involuti li tnej għandhom lan illi joffru l-ogħla livell ta' protezzjoni skont mm, l-informazzjoni xjentifika li għandna disponibbli. Sa f'dan il-każ partikolari ma hemmx provi li hemm ksur ta' dispożizzjonijiet ta' dawn iż-żewġ direttivi għalhekk mhuwiex il-każ li hemm applikazzjoni ħażina tal-leġislazzjoni Ewropea. Skont il-Kommissjoni allura, jekk aħna nindunaw li l-pjanijiet tal-Istati membri ma jkunux jirrispettaw id-dispożizzjonijiet ta' direttiva, l-awtoritajiet nazzjonali iridu jevalwaw jekk hemm ksur u iridu indirizzaw. Mhijiex il-kompetenza tal-Kummissjoni illi eh, tipprova tanalizza jekk hemmx ksur, aħna minn dak li analizzajna aħna nemnu illi ir-regolament huwa konformi mal-direttivi Ewropej. Grazzi. Thank you very, very much, Mrs. Antico. Grazzi ħafna li signora Antico. Nadi l kalma l-membri, Signora Evi. Grazie, President. Grazie, Signor President. Jina jkolli nammetti li t-tweġiba eh, tal kummissjoni ma nistax nifhimha l-ewwel net min il-petizzjonanti mhux qed jagħmlu referenza għal każ speċifiku, mhux qed jagħmlu referenza għal impjant wieħed, iżda qed jirreferu għal sistema kollu kemm hu għal mod kif qed jiġu implementati dawk il-liġijiet fuq livell nazzjonali fl-Italja. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-komunikazzjoni clean tal-2013 illi talbet illi terġa tiġri ehm, terġa tingħata tat definizzjoni ġdida għal dak li huwa skart u issa fil-fatt qed jiġu trattati b'mod differenti dawn dan l-iskart sekondarju solidu u kompostibbli. Din hija problema fl-Italja, fl-Ewropa u hija wkoll problema illi eh, ssib is-sisin tagħha fil-fatt illi l-inċeneraturi qed jintużaw bħala l-unika mod kif jiġi trattat l-iskart. Li inti toħloq dan it-tip ta' skart sekondarju solidu kompostibbli u tużaħ f'inċeneratur f'impjant illi produċi iċ-ċement joħloq suq ġdid. Suq ta' skart illi fil-verità ma jibqax jiġi meqjus bħala skart u għalhekk jiżarma kompletament wieħed mill-pilastri tal-ekonomija ċirkolari. L-Ewropa ila tipprova tqajjem fuq saqajja din l-ekonomija ċirkolari u għalhekk din il-prassi tmur kompletament kontra it-tentattivi tagħna qed naraw illi dawn is-CSS qed jiġu trattati kif mhux suppost fl-Italja illi jipproduċu mhux biss ħsara fuq is-saħħa tal-bnedmin għaliex qed jinħarqu dawn il-prodotti f'dawn l-impjanti ta' ċement illi f'dawn l-istrutturi hemm impjanti illi jipproduċu iċ-ċement flok ma' jagħmlu ġestjoni u trattament tal-iskarti kif suppost. U għalhekk din dan huwa paradoss għaliex dan l-iskart kompostibbli li kien jipproduċi il-nox illi jista jiġi imnaqqas jekk aħna eh, l-impjanti imbidluhom u eh, namlu, eh, namlu impjant illi jiprovdi dan il-skart kompostibli sekundarju li qed jiġri dan kollu huwa illi qed jħallilek jirrilaxxalek fl-arja ħafna emissjonijiet illi qed jagħmlu ħsara kbira lill-ċittadini tagħna. Biex nikkonkludi, Sinjura President, intemm bit-talba tagħna. Talba tagħna hija illi nħallu din il-petizzjoni miftuħa biex fil-ġejjin nibqgħu nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni kemm fuq livell nazzjonali fl-Italja u anke fuq livell Ewropew. Nitsolbu wkoll illi tintbat komunikazzjoni itra lill-Ministeru tal-Ambjent għalix aħna bħala Movimento 5 Stelle ilna nisħu fuq dan l-aspet, fuq din l-idea. Eh, Iġifiri, nistan seħilkom raskom il ministru l-ġdid tal-ambjent fl-Italja jaf xinu ma l-problemi, pero ma namlux ħazin li nibatulu itra u nitolbu kol il jisir studju biex nindirizzaw dawn l-aspetti li mux qed jiġu trattati għalix dawn ir-residwi tal-prodotti tal-prodotti l-elementi li niċsu li jiġu rilaxxati meta jkun prodott ċement din dan qed jagħmel ħafna ħsara lis saħħa taċ ċittadini tagħna. Ta' min wieħed jibda jirrifletti bċerta għal eh, fuq din il-kwistjoni għaliex is-saħħa taċ ċittadini tagħna qed imminawha. Grazzi, issa is-Sur Pedicini. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena membru tal kumitat membru permanenti tal kumitat uh, eh, Envi you know, kol membru tal-partit eh, politiku, Movimento 5 Stelle, u naħseb illi x-xogħol qed nagħmlu fil-komitat tagħna u għut ħafna għalikom. U barra minn hekk huwa għut ħafna wkoll għal petizzjonanti tagħna illi ngħidulhom illi aħna qed nagħmlu din l-attività. Ilna nagħmlu din l-attività eh, fil-fatt fl-Italja ilha għaddejja din il-kwistjoni qed isemmulna il-petizzjonanti mhux ser noqgħod nisħaq fuq il-ħsara kbira illi eh, qed jagħmlu il- eh, dawn l-elementi illi qed jiġu rilaxxati fl-arja meta jiġi prodott iċ-ċement, imma nixtieq nitkellem propri fuq dak li qed iseħħ f'dan it-territorju Eh, studju li qed nagħmlu f'dan ir-reġjun u qed nagħmluh ukoll kull fejn hemm ehm, impjanti li produċu ċiment illi jaħarqu dawn is-CSS, l-iskart sekondarju kompostibbli. Hemm ukoll eh, ċerta riżultati li wasalna li jom u wasalna għal dawn it-tlet riżultati. Il-riżultat tal-istudju 22 tal-2014 wera illi mhux qed jiġi applikat kif suppost l-artiklu pertinenti tal-direttiva dwar l-end of life tal-iskart. Barra minn hekk kull stat membru jista' jitkellem dwar eh, kif qed jiġi um, kif qed jiġi uh, proċessat dan l-iskart u illi dan qed ikollu effett negattiv fuq uh, is-saħħa tal-bniedem. U anka ħareġ ir-riżultat li dan l-iskart kompostibbli eh, sekondarju kolet jagħmel ħsara fuq l-ambjent u fuq il-ċittadini. Barra minn hekk hemm ukoll it-tieni riżultat illi jitkellem dwar il-ksur tar-regolament REACH ehm, il-produzzjoni il ta' ċement tiġi um, eskluża mill-kappa ta' din il-reach jekk ma jkunx hemm modifika ta' l-iskart um, ta', ta sustanzi li għaw taħt uh, reach. Barra minn hekk dawn huma modifikati uh, b'mod kimiku u għalhekk għandhom jaqgħu taħt il-kapa ta' reach. Tielet aspett CSS għandu ammont ta' metall u aluminium illi għandu effett illi l-ħajja ta' dan iċ-ċement it itawwala. Nista' ngħid lill petizzjonanti għalhekk illi aħna eh, qed nagħmlu l-istudji tagħna biex naraw un zomu taħtajnina din is-sitwazzjoni mhux biss fir-reġuni li tkellmu dwar il-petizzjonanti iżda anka kull fejn hemm impjanti li jipproduċu iċ-ċement. Tajjeb, issa nista' nerġa' ngħaddi l-kelma lil petizzjonanti. Is-Sur Agazzu Sur Caldiroli. Sur Kaldiroli. E, forsi tista' tkompli fejn ħalejt għax qsajt lek diskorsu kizziet kmieni, m'hemmx għalfejn toqgħod taqra dak li għandek miktub fuq il-karta. Għaliex aħna irċevejnija e, din il-karta diġà ejt fuq fuq dak li tħoss. Iva, nixtieq nitkellem fuq aspet wieħed biss. Waħda mill-punti li saħet dwarhom ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni fil-tweġiba tagħha kienet illi il- din il-liġi partikolari qed tippermetti illi dan l-iskart sekondarju solidu kompostibbli jista' jibqa' jintuża u dan eh, qed tgħidu minkejja eh, sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi fiha kien hemm illi ma kienx hemm Eh, eh, riżultati li juru illi dan l-CSS eh, qed jagħmel ħsara, però fl-istess waqt nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi lanqas ma hemm studji kompleti u konklusivi, u għalhekk naħseb dan għandu iġelna nirriflettu palma qalu l-MP iżjed kmieni l-Aġenzija ehm, Kimika Ewropea għandha fl-opinjoni tiegħi tistudja dan iċ-ċement illi qed jiġi prodott eh, biex bekk dawn l-aspetti li aħna tkellimna dwarhom jiġu studjati eh, kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nippruvaw nofru taqsira. Ovvjament, il-petizzjoni ħanħalluha miftuħa u nistennew ukoll tweġiba bil-miktub min-naħa tal kummissjoni biex bekk nkunu nistgħu nalizzawha eh, sewa u bir-reqqa. Nixtieq nirringrazzjak eh, rappreżentanta tal-Kummissjoni, però napprezzaw jekk nirċievu t tweġiba tagħkom bil-miktub. Issa, nissuġġerixxi għalhekk illi nistennew li nirċievu tweġiba bil-miktub li kunu nistaw nistudjawa u nissuġġerixxu wkoll nibatu ittra lill gvern Taljan li ngħidulu li din il-kwistjoni qed ħassibna ħafna u Eh, nejdulom illi bħala komitat peti fil-Parlament Ewropew aħna konxi ta' dak li qed isseħħ fl-Italja. Naħseb illi dan huwa mod tajjeb kif għandna nimxu niproċedu. Taqblu? Tajjeb. Dan huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddilkom. Jidher li l-petizzjonanti għandhom tbissima fuq fommhom mhux soltu isseħħ mela allura tajjeb namlu għek un nirringrazzjakom il-ġdid tal-li kontu għonek prezenti fostna tal-li għettulna eh, b'din il-problema. Provaw għawdu il-Belġu, eh, għal-kem temp mux daqsik sabiħ daqskem, probabilment huwa fl-Italja. Issa naddu għal-petizzjoni li jmiss il-595 illi titratta eh, l-impjant ta' enerġija idroelettriku Eh, sfortunatament ma' iżjed membri tal-komitat, però xtaqt niġbdilkom l-attenzjoni għal problema tal kwistjoni tal-interpreti. Jina fil-fatt xtaqt naddilom il-kelma l-interpreti meta jkun iżjed membri preżenti fil-kamra. Ma nafx, għat mawx membri fil-kamra, l-interpreti jixtiqu jitkellmu issa? Iva, mela, natikom 30 sekonda biex taddu l-messagġ ta'kom. Dispjaċir l-interpreti informawkom dwar id-disgwit li għaddej mal-management tal-Parlament rigward il kondizjoniet ta' xogħol eh, li eh, zvolġew riċentement. Dan wassal għal strike il-kwalità tas-servizz għal membri u ċittadini Ewropej qiegħda friskju minħabba dan il-rigward is-servizzi tal-interpretazzjoni sejjif u kif skedati fil-ħin tas-sitta nofs. Thank you very much everybody knows it's always important to stick to the time limit and today even more important. Let's move to... Tajjeb wis, eh, issa ngħaddu għal petizjoni illi miss, il petizjonant għadu mhuwiex għawek fostna, pero l-Kummissjoni hawnhekk edha, mela jekk jogħġbok Kummissjoni għaddilek il-kelma. Is-Sinjura Vargas Amelin. Jew sur Kavadas. Please go ahead. Voy a hablar en castellano. Muchas gracias. Għanitkellem l-Ispanjol, għazza ħafna, Signora President. Grazzi insellem il-kulħadd. Peress li l-petizzjonant mhux hija tawek magħna, ser nagħmel introduzzjoni għazira tal-kontenut ta' din il-petizzjoni. Il-petizzjonant ressa il-każ ta' ehm, impjant idroelettriku illi jaħdem bi pumpjar u dana jaħdem bej żewġ ġibjuni, wieħed forense u ehm, liħor f'naħa oħra ehm, ġewwa Galizja. Il-ġibjun ta' Salas jgħat f'kondizjoni tajba. Pero mbagħad il-ġibjun liħor ta' konċas ma tantx jgħat fi stat tajjeb, issa l-petizzjonanti tgħid li hemm riskju tal-fatt li l-milma ta' kwalità F'ġibjum minnom illi forsi li eh, l-ilma tal-ġibjun liħor. Il-Komissjoni wieġbet fi frar ta' din is-sena imma nar il-ħamis li għadda il-15 ta' ġunju il għand reġa' bat iżjed informazzjoni u l-Kummissjoni jikkonsidrat din l-informazzjoni addizzjonali. L-ewwel nett. Xtaqt ngħid illi F'dan il-każ l-Istat membru ġifieri Spanja huwa responsabbli mill-implementazzjoni tad-direttivi Ewropej responsabbli li jilħaq il-miri li hemm f'dawn id-direttivi. Skont l-informazzjoni li għanna, e, ġew segwiti l-passi li hemm fil-liġi tal-Unjoni Ewropea iġifiri saret evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, sar proċess ta' konsultazzjoni pubblika u ġiet ippubblikata wkoll l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Issa matul dan il-proċess e, ġew identifikati x'riski jista' jkun hemm u x'miżuri jistgħu jittieħdu biex niprevjenu daw ir-riski. U xinu xtaqt taqtnajt illi l-autorizzazzjoni jew l-approvazzjoni tal-proġett ma ġietx ippubblikata mill-awtorità responsabbli f'dan il-każ hija l-Federazzjoni responsabbli mill-ilma tal-Minjosil. Ġifieri nerġa' ngħid dan il-proġett għadu ma ġiex awtorizzat. U xinu dan huwa qatt amministrattiv illi wieħed jista' jikkontesta quddiem l-awtoritajiet Spanjoli. Issa dwar l-informazzjoni addizzjonali li bat il-petizzjonant, xtaqt ngħid li f'din l-informazzjoni huwa jerġa' jindika il-riski li potenzjalment jista' jġib miegħu dan il-proġett u jgħid u jitkellem ukoll fuq l-istat tal-ilma f'dawk l-inħawi u jemma referenza għal ċertu e, il-mijiet li mumiex għadin fi-stat tajjeb, pero xtaqt nisħa illi il-pjan tal-ilma ta' min josil fih ċertu miżuri fostom estensjoni tal-iskadenza biex jintlaħqu l-anijiet ambientali. Fil-pjan hemm ukoll miżuri tekniċi illi għandhom jgħinu eh, biex jtejbu il-situazzjoni ekoloġika tal-ilma f'dawn il-ġirbjuni. Biex nalaq, bl-informazzjoni li għanda fideja, il-Kummissjoni ma taħsibx illi dan il-proġett jista' jmur kontra id-direttivi illi isemmi l-petizzjonant fil-petizzjoni tiegħu. Dak kollox, grazzi Signor President. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb li issa Nistaw eh, namlu taqsira ta' din il-petizzjoni, il-Kommissjoni qalet illi memx impatti negattivi si negattivi fuq il-siti ta' Natura 2000 u lanqas mem impatt fuq il- l-ilma konċernat. Imma, fuq dawk il-punti iżjed tajfa, il-Kommissjoni qed tagħmel segwitu u qiegħda tevalwa x'inhu jiġri bħalissa u ser tkompli tara x'ser jiġri fil-futur. U għalhekk naħseb li nistgħu nserħu fuq il-Kommissjoni biex tagħmel segwitu. Però għalissa naħseb illi wasal il-moment illi nalqu l-petizzjoni għaliex ma hemmx ksur kontra xi eh, sit ta' natura għalfejn jew inkella kontra l-ilma ikkonċernat. Aħna bissaw bħala membri qed naqblu jiġifieri Tixtieq tintervjeni? Iva, xtaqt nirreġixxi għal dak qalet il-Kummissjoni. il il kummissjoni Ivanka kif qalet il-President tajjeb li l-petizzjoni tinala dejjem jekk eh, jibqa' jkun hemm segwitu supervizjoni minn tal kummissjoni Iva mal mela qegħdin tliet membri u bilna tliet li aħna tajjeb wis. Grazzi ħafna, grazzi lill kummissjoni Nistgħu ngħaddu għal punt li miss għaliex mhux ħajkonna l-petizzjonant magħna, il-petizzjoni sitta wieħed erba' fuq eh, li eh, biċċa art tal-petizzjonant tingħaqad mal-netwerk tal-ilma tax-xorb pubbliku. Nilqa lis-Sinjura Buħarrabal Fernandez fisem il-Kummissjoni biex tinformana. Jiena kważi se nitkellem bl-Ispanjol tajt il-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sinjor President, isellem il-kulħadd. il kummissjoni Ewropea għamlet analiżi preliminari tal-fatti li hemm semmin f'din il-petizzjoni u mbagħad wara l-Kummissjoni kkuntattjat l-awtoritajiet Spanjoli. Il-Kummissjoni jidrilla li hemm żewġ direttivi involuti, ġifiri direttiva tal-ilma għax-xorb u direttiva dwar l-ilma illi jintrema. Dwar id-direttiva tal-ilma tax-xorb, Lil-petizjonant aħna diġà fżajnieh illi fl-Ewropa ma teżisti l-ebda leġislazzjoni li tirregola il-forniment tal-ilma tax-xorb. Id-direttiva tirregola biss il-kwalità tal-ilma tax-xorb illi tingħata lill-konsumaturi. Id-direttiva tara biss illi il-kwalità tal-ilma tax-xorb ikun tajjeb biss biex ma jagħmilx ħsara fuq is-saħħa. Issa l-awtoritajiet Spanjoli għandhom is-seta jiddeċidu jekk japplikawx din id-direttiva jew le. Anke minħabba li f'dan il-każ qed nitkellmu fuq raħal żgħir. Issa l-Kummissjoni analizzat ukoll l-implementazzjoni tad direttiva dwar l-ilma li jintrema u jekk din qed tiġi applikata f'dan ir-raħal. U anka bażi ta' dak li weġbuna l-awtoritajiet ta' Spanja wasalna din il-konklużjoni li ġejja. Dan ir-raħal eh, ma kienx pjanat, eh, ma kienx fil-pjani tal-belt li qiegħed ma' ġemba u lanqas ma kien hemm pjan approvat ta' infrastruttura, lanqas ta' sanità. U għalhekk din il-dan iż-żona, din ir-raħal nistgħu nqisuh bħala agglomerazzjoni urbana żgħira għaliex hija ftit imbeda minn eh, bliet oħra jew minn irħula oħra bejn dan ir-raħal u bliet oħra hemm irtietet u hemm liqi. E e. U għal daqstant eh, dan ir-raħal huwa meqjus bħala parti minn terras del Castillo. U il-petizzjonant qed jgħid illi dan ir-raħal għandu 500 abitant, però minħatana aħna rajna li hemm 160 abitant fil-verità għalkemm din id-diskrepanza mhijiex taqstant relevanti. Skont id-direttiva tal-ilma li jintrema kwalunkwe ehm, raħal li għandu inqas minn 2000 abitant mhuwiex suġġett għall obbligu illi jinforma lill kummissjoni U għalhekk anka l-obbligi li ġib maħad direttiva f'każ bħal dan f'każ ta' raħal daqstant żgħir huma żgħar ħafna. Ehm, bekk il komissjoni taħseb illi il-każ illi iddeskriva l-petizzjonant iżet ikun xira jekk eh, jiddereġieħ lejn l-autoritajiet kompetenti Spanjoli. Dawn qegħdin f'pożizzjoni ħerb illi jsolvu din il-problema mill-Kummissjoni għaliex minnaħa tal-Kummissjoni qed naraw illi m'hemmx eh, ksur tal-leġislazzjoni Ewropea attwali. Grazzi ħafna nagħti l-kelma lill-membri. Mawħad, xti jintervjeni? Mawħad? Inkredibbli, solti kolli wisq membri jitolbu għal-kelma. Is-soltu nkunu qed niġġieldu għal-ħin imma illum bil-maqlub. Naħseb illi F'dan il-każ li rridu nagħmlu u għali, peress li nafu li hemm proċedura ta' ksur kontra Spanja li nbdiet f'Ottubru tas-sena l-oħra, nemmen li hemm bżonn evalwazzjoni ġdida. U jiena naħseb illi Kif qed inti dak li hemm bżonn nagħmlu huwa li nindirizzaw lill awtoritajiet reġjonali. Għandna bżonn nibatulhom ittra u meta nagħmlu hekk imbagħad nagħlqu il-petizzjoni. Naħseb illi dik hija l-aħjar ħaġa nagħmlu, nibatu ittra li fija niddeskrivu dak li smajna l-lum u eh, najdux miżuri għandhom jittieħdu u mbagħad wara nalqu il-petizzjoni. Naħseb li mbagħad l-affarijiet għandhom jipproċedu fuq livell differenti. Tajjeb, issa qegħdin erba' membri jieħdu deċiżjoni. Namlu hekk mela. Grazzi. Qed naġru ħafna llum. Qed nistennew issa petizzjoni li jmiss, petizzjoni 606 fuq istrateġiji biex nittrattaw il-ksur ta' drittijiet ekonomiċi, drittijiet ta' proprjetà barra mill-Ewropa. Is-sur Rodriguez, l petizzjonant għadu mhux jgħat hawnhekk. Jgħat isfel, qed jgħiduli. Mela, se nitlobkom il biex nifqu ftit, jekk għandkom xi telefonata tistgħu tagħmluha nifqu ħames minuti u inkomplu fil fl-erba neqes kwajt. Fl-erba neqes fl biex bekk Kulħadd ikollu ċans eh, jew ta' tsilma, jitkellem ftit ma ta' maġembu, jċempel l-assistenti, jishtri banana. Ħames minuta, nifqa ħames minuti jew ftit zaħir iżjed. Fl-erba' naqas kwart, bum nerġaw nkomplu.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 Okay, I gave you a few minutes just to to make the Tajjeb, tajtkom ftit minuti biex nistennew il-kellima u issa nixtieq nilqa il-rappreżentant tal-petizzjonant Martin Rodriguez nilqawk għal Komitat tal-Petizzjonijiet wara nofsinhar u mingħajr mandumu iktar senħalli fidejk u qabel nixtieq inħaġġeġ illi dawk li qegħdin hawnhekk jiddiskutu jiddiskutu barra l-kamra qed ngħid tal policy advisors hawnhekk jekk għandkom son titkellmu u tiddiskutu uħħġu barra jogħġobkom. Mela Sir Rodriguez, il-kelma issa hija tiegħek. Nistan nitkellem bil-Franċiż? tkellem li trid bil-lingwi uffiċjali kollha. <laughs> Preferibilment titkellimni bil-Iżvediż li qed niċċajta. Uża l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol, li tixtieq. Għandek ħames minuti u se nixell l-arloġġ. Hekk jogħġbok jiġifieri żommijaw. Tajjeb, mhux problema mela. Grazzi, Sinjura President, unur kbir għalija li għetaw illum. Biex insemma leħen il-familja tiegħi u fl-istess ħin insemma wkoll il-vuċi tan-nies ta' pajjiżi. Jiena oriġinarjament ġej minn Benin fil-Afrika tal-Punent għandi familja, għandi mara u għandi tfal. Il-mara tiegħi Ġermaniża. It-tfal tiegħi huma Ġermaniżi Zvizzeri. U aħna waħda mill-ikbar kumpaniji f'Benin imma minħabba Eh, situazzjoni politika ma' nies li għandhom motivazzjoni politika hija hawnhekk. Għandi biss ħames minuti u rrid ngħid illi l-familja tijaj tiegħi tneħħewla l-investimenti kollha li kellha f'Benin. Sfortunatament, mhix il-familja tiegħi biss li waqad vittma għal din is-sitwazzjoni ta' espropriazzjoni. Hemm ħafna kumpaniji li wkoll intlaqtu minn dan mill-gvern riċenti. U meta inti tkun fl-oppożizzjoni jew inkella tkun kompetitur se tinduna illi b'xi mod jew ieħor se jeħdulek dak li għandek. Il-ġustizzja spiċċat f'Benin. Għaliex l-avukat personali e, spiċċa il-Ministru tal-Ġustizzja u l-avukati spiċċaw jagħmlu l-affarijiet tal-istat u dan l-istess persuna il-ġimgħa li għaddiet spiċċa l president tal-Qorti Kostituzzjonali f'Benin. U allura issa id-deċiżjonijiet kollha tal-ġustizzja politiċi jew ekonomiċi jew soċjali kollox jaqaf fidej il-President u l-klikka tiegħu. Rigward il-kumpanija tagħna, illum il-familja tagħna spiċċat mingħajr as fil-pajjiż. Kienet kumpanija mill-kbar tal-qoton. Inħat fitilna l-lukanda Sheraton, il-pulizija ġew u ħadu kull ma kellna. Is-sena li għaddiet il-familja tagħna tilfet aktar minn 35 miljun euro bbażati fuq kuntratti li aħna konna iffirmajma mal-grupp Rui Dreyfus. Fis-sena, f'dik is-sena, tlifna aktar minn 40 miljun euro u għandi dokumenti bħala evidenza. Ma nistax ngħidlek dan kollu f'ħames minuti, però xtaqt ngħidlek żewġ affarijiet illi inti tista' tiverifika dan kollu l-President tagħna fuq rekord qal illi m'hemmx għalfejn kollok accounts tajbin biex tkun elett mill-ġdid, imma trid tkun kapaċi eh, twaqqaf il-kompetizzjoni, anzi trid eh, tneħħi l-kompetizzjoni kollha. U allura llum eh, m'hemmx aktar ġustizzja. Jekk tmur qudiem imħallef, żgur il-sentenza se tinqata' kontrik. Tista' tispiċċaw koll il-ħabs, ħafna spiċċaw il-ħabs anki membri tal-Parlament anki permezz ta' sententi tal-orti kostituzzjonali. Dawn kienu ilhom ma jiġu rispettati anke qabel ġie l-President issa minn meta daħal f'Mejju e, iktar u iktar ma qed jiġri xejn, mhux ħanabbuża mill-ħin, imma nixtiequ ngħidu lill-Kummissjoni li m'hemmx soluzzjoni oħra ħlief għal intervent biex nerġgħu nistabilixxu dak illi fil-verità u tagħna. Għandna ħafna assi għanna aktar minn 250 miljon eh, f'investiment f'dan il-pajis. Il-President ringrazzja li l-petizjonant. Il-rappresentant tal-Kommissjoni Sur Xakon jgħatawnek u eh, sejtina il risposta tijaw. Grazzi, Signora President, se nitkellem bil-Franċiż ukoll. Talba tal-petizzjonant edha fuq żewġ livelli. Min-naħa l-petizzjonant qed issaqsi għall-intervent tal-Kummissjoni eh, f'din it-tilwima li l-familja għandna mal-gvern ta' Benin eh, qudiem dan il-President il-ġdid u qed isejjaħ ukoll għal azzjoni minn gvernijiet imsieħba biex jassikura drittijiet ta' proprjetà u l-interessi ta' investituri eh, privati fil-pajjiżi Afrikani. Eh, fuq, dawn iż-żewġ livelli, il-Kummissjoni studjat it-talba fid-dettall u għamlet dan ukoll eh, taħt is-setat tagħha. Allum il-parti tal-petizzjoni li għandha x'taqsam mat-tilwim mal-gvern ta' Benin Ir-rakkomandazzjoni tagħna tkun illi nappellaw għal rati ta' rappell relevanti. Nifhem li l-petizzjonant m'għandux fiduċja fis-sistema, forsi suġġeriment eh, għandu jkun li hu għandu eh, jindirizza ruħu lill qorti eh, tal-ġustizza tal-, -ġustizza, tal WMAU jew l-Unjoni Monetarja Afrikana tal-Punent. Jekk jagħmel hekk, allura id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea se tappoġġjak eh, bil-poteri tagħha biex inti tkun tista' tagħmel eh, dawn l ilmenti lill-awtoritajiet reġjonali mbagħad. Fuq it-tieni parti tal-aspett tal-petizzjoni il-Kummissjoni fil-fatt qed tippromuovi ġustizzja ġudizzjarja u klima li se tipproteġi lill-ambjenti ta' negozji kullimkien jiġifieri dijalogu politiku fih dan il-ftejim ta' Kotonu, artiklu 8, mbagħad għandek ukoll id-dialogu settorjali mal-gvernijiet u il-programmi ta' poċ tal-budget biex itejbu l-klima ta' negozju u bat fit-tielet post insibu l pjanijiet ta' investimenti li bdew mill-2016. Illi inti tejb il-klima tan negozju hija xi ħaġa prinċipali u bżonn juża. Grazzi ħafna Sinjora President, grazzi tal-li spjegajt is-sitwazzjoni aktar fid-dettall, issa nerġa' nisma' lil kollegi. Niftaħ il-kelma issa. Mr. Jar. Is-Sur Jar. qed inħarsu lejn xuxin u ma nafux se naqbdu nagħmlu. Kif nistgħu ngħinu fil-verità? Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu bħal pereżempju il-refugġati, l-iżvilupp ta' negozju u kollox għandu x'jaqsam mar relazzjonijiet politiċi. Nistgħu nitkellmu fuq demokrazija, l-istat ta' dritt, libertà tal-kelma. Dawn kollha problemi eh, f'Benin. Issa, kif nistgħu ngħinu lill petizzjonant eh, f'dan il-każ? U de facto it-tihditlu il-proprjetà li kellu f'dan il-pajjiż u mandu ebda mod kif jieħu azzjoni taħt l-istat ta' dritt. U l-arħaġa li tista' tiġri fil-fatt din U allura għalhekk spiċċajna kif inħarsu lejn xulxin naraw kif nistgħu nejnuħ, eh, Il-Kummissjoni għamlet suġġerimenti imma eh, ma nafx fejn se naslu. Għanna relazzjonijiet ekonomiċi ma' Benin l-ewwel proposta kienet jekk nistgħux ngħinu aktar forsi permezz ta' proċedura ta' konsolidazzjoni. Hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu eh, f'dan l-aspett nistgħu nitkellmu magħhom fuq livell ekonomiku, għandna relazzjoni magħhom u fuq satna ta' dritt. Ma nafx eżatt eh, kif se nimxu l qudiem hawnhekk. Jiena bidwi naf eh, eh, xi tfisser li inti tkun sit ta' xi ħaġa u kbirt taħt il-komuniżmu. U nafx ġifiri meta tittieħidlek il-proprjetà u ma jkollokx ċans tiddefendi lilek innifsek. Hemm xi mezzi effettivi kif nistgħu ngħinu lil dan li imsejken petizzjonant? Grazzi. Għaw xagħti li jixtieq jitkellem? I think that the Commission has outlined the situation. Jiena naħseb li l-Kommissjoni eh, diskrivit is-sitwazzjoni tajjeb ħafna. Aħna il-koll Sur Rodriguez verament nemnu fil-każ tiegħek qed tagħmel tant ġid fir-reġjun qed eh, timpjega aktar minn elf ruħ illi fil-verità jsofru ħafna nies illi fil-fatt isofru mill-qatt f'ħafna każijiet u għandhom nuqqas ta' ikel ukoll. U eh, allura inti tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna l-kumitat tagħna jirrikonoxxi din il-ħaġa u jtiha valur kbir. Grazzi ħafna talli kellek il-kuraġġ eh, tiġġieled din il-ħaġa, se nħalli fidejk biex inti tkun tista' tirreaġixxi għal dak li qalet il-Kummissjoni u għal dak li qal il-kollega hawnhekk taħti. U ħassejt illi kellek eh, limitazzjoni tal-ħin qabel jekk joġbok ħul ħin li għandek bżonn tina reazzjonijiet tiegħek. Signor President, jiena nixtieq ngħidlek illi l kont qed nara il televiżjoni u kont qed nara konferenza stampa tal-kanċillier Angela Merkel u rajta titkellem fuq il-kwistjoni ta' migranti mill-Afrika. U għal dar boħra eh, jiena onorat li jgħataw f'dil l-istituzzjoni imma għandi mistoqsija kif jista' jkun illi l il kontenut ta' l-Afrika li suppost huwa l-iktar wieħed sinjur fir-riżorsi naturali jipproduċi biss immigranti u gwerer u vjolenza. Sempliċi it-tweġiba. Met inti tagħti ftit territorju eh, lil xi Afrikan jużah biex ikisser lil pajjiżu stess. Illum għandna sitwazzjoni ta' dan it-tip. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna sfidi qudiema, għandna president aħna f'Benin illi jikkontrolla l-Parlament mod sħiħ. Fis-satej ta' filgħodu baxar eh, membri tal-Parlament tista' tibdel il-kostituzzjoni f'pajjiżi huwa il-chairman tal-aeroport, tal-portijiet, jikkontrolla l-qoton, il-fertilizzanti, il-ġustizzja, kollox, kollox taħt idejh. Imma l-Unjoni Ewropea tibqa' tibat lajnuna eh, illi tkompli tiffinanzja fil-fatt il-migrazzjoni u tispiċċa f'ħafna mwiet ta' nies fil-portijiet tagħna u fil-bajjiet tagħna. Il-Kummissjoni ġiedi nieħu dan il-każ qudiem il-qorti imma aħna infaqna kull ċentesmu li kellna fil-but biex inħallsu lill-avukati. Issa m'għandniex flus iktar għall-avukati, m'għandniex riżorsi biex niġġieldu. Litteralment jinkinaw fuq il-kuptejk iħalluk bil-ġuħ, għax kol ma jkollok. Ikisruk. Intom qed taħdmu mal-pajjiżi Afrikani bħala l-Unjoni Ewropea qed taħdmu magħhom mal-ACP, mal-Unjoni Afrikana, għandkom daw il-programmi kollha hemm rappreżentazzjoni tal-Unjoni hemmhekk taħdmu kuljum biex tikkooperaw kontra l-faqar hemm ħafna li qed isir. Issa jista' jkun hemm medjazzjoni bejn il-gvern u n-negozji tagħna. Imma diffiċli li pajjiż eh, li mexej Afrikan li jagħmel medjazzjoni ma mexej ieħor Afrikan biex saqsih biex ma jużax it-tortura pereżempju. Intom fl-Unjoni qegħdin fuq barra ta' x'qed jiġri eh, fl-Afrika. Aħna kull ma rridu hija assistenza legali biex teżaminaw dak li jedna kien xtajjeb jekkux nikdbu aħna fil-fat pala familja, ġifiri dak li qed insaqsu. Aħna qed nitolbukom eh, tamlu li tistaw din problema politika, maħniex l-uniku każ aħna eh, ta' dan it-tip kif tista' tikkompeti ma' kumpanija illi sit tagħha u għall-President u toħroġ bla mittifes? Ma tistax. Eh, fuq dan qegħdin nitkellmu aħna. Ma rridx inkompli noħodlok il-ħin, President. Però insaqsik, tinvestika. Tagħmel li tista' kull tip ta' azzjoni li se tieħdu se tiġi eh, imminata eh, minn dak li qed jiġri. It-trade unionisti, il-gazzetti, l-istazzjonijiet tar-radju, kulħadd imkisser xej, ħadd m'għandu dritt għal xej iktar f'Benin. U mhux qed ngħid dan minn żniedi, Jiena negozjant, imma minix negozjant korrott. Idħlu fil-Google, aqraw fuqi, waraw li qed ngħid huwa verità. Jiena li rrid nagħmel li nagħmlu b'most onest u l-familja tiegħi ma jistħoqilhomx dan. Il-mara tfal ma jistħoqilhomx. Naturalment, eh, tgħid il-President m'għandekx tort u ma jixraqlek xek dan il-komitat jista' jagħmel ftit affarijiet u nisperaw li bli nistgħu nagħmlu kunu nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni imma jekk irrid inkun verament onesta miegħek il-metodi tagħna u l-possibiltajiet tagħna huma limitati ħafna dak li nistgħu nagħmlu u ħanara eh, nistax nagħmel sommarju Il-Komissjoni diġa qalet illi għandkom tmorru għall-Organizzazzjoni tal-Armonizzazzjoni tal-Liġi tan-Negozju fl-Afrika u eh, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħha u l-arbitrazzjoni. L-arbitrazzjoni tista' tkun metodu l-qoddim u ninkoragġuk. Tamel din il-ħaġa. Jiġifieri dawn huma entitajiet ta' ġustizzja reġjonali li jistgħu eh, jindirizzaw din il-ħaġa anki l-litigazzjoni u l-arbitrazzjoni biex eh, jaraw kumpens għad-dan li inti sofrejt. It-tieni ħaġa jiena nixtieq insaqsi lil kollegi jekk eh, nistgħux nibatu itra ta' informazzjoni lir-rappreżentant oli tal-Unjoni Ewropea lil Federica Mogherini u nispjegawla is-sitwazzjoni u it-ħassib tagħna fuq is-sitwazzjoni tiegħek sur Rodriguez. Għaliex fil-verità eh, din hija sitwazzjoni severa ħafna. U inti qed tirreferi għal xi ħaġa li hija sistematika U mhux xi ħaġa illi eh, tafetwa lilek biss, hija xi ħaġa sistematika f'Benin, mela ejja nagħmlu għandi ħaġa jiena nemmen illi bħala komitat però ma tantx nistgħu nagħmlu aktar minn hekk għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix ġurisdizzjoni f'Benin dan il-kumitat jista' biss eh, iwassal din is-sitwazzjoni eh, b'metodi differenti u jiena naħseb illi għandna nagħlqu l-petizzjoni u għax għamilna da kollu l-istajna u ma nistgħux nagħmlu aktar minn hekk u qed nara li l-kollegi qed jaqblu miegħi fuq din il-ħaġa. Peter Iva jekk jogħġbok. Jiena xtaqt biss inżid xi ħaġa żgħira. Jiena naf eh, illi fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget eh, Hemm ħafna diskussjonijiet fuq dan jgħidu li l-għajnuna l-iżvilupp hija tajba, imma rridu naraw eżatt qed jiġri biha din l-għajnuna. Ehm, m'għandniex monitoraġġ de facto eh, il-problemi ta' korruzzjoni u hekk. Hemm ukoll problemi ta' pressjoni politika. U jiena żgur li se ngħaddi din il-petizzjoni lil Kumitat tal-Kontroll tal-Budget biex isaħħaħa biex jgħid li d-dialogu huwa importanti. Jekk iridu ngħinu eh, intejbu l istandards eh, ta' dawn in-nies, allura rridu nitlu wkoll fi dialogu politiku ma nistawx biss eh, naddu l-flus u ngħidu nisperaw li ma jsir xejn ħażin bihom, ġifieri tajjeb li kikun nistgħu ngħaddu din il-petizzjoni lil dan il-Komitat ta' Kontroll tal budget Inkella il-bqija jiena naqbel ma' kollox. Tajjeb, hekk nagħmlu tgħid il-President, eh, tliet affarijiet eh, diġà frejnilek eh, x'se nagħmlu dak li qalet il-Kummissjoni mal-Qorti tal-Ġustizzja u l-arbitrazzjoni fl-organizzazzjoni fl-Afrika u tieni se nibatu itra lil rappreżentant Olja tagħna u ngħaddu l-petizzjoni lil Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u issa verament ma nistgħu nagħmlu xejn. Tanna l-petizzjoni hawnhekk u għal darba oħra sur Rodriguez. Nirringrazzjak tal-li irrappreżentajt li l-ek nifsek li l-familja tijak, li l-mara li tfal u li l-kull minu affettwat b'din is-situazzjoni diffiċla benin. Dak li nistaw namlu u nispera illi eh, din il-ħagġa se tkun tajnuna għalik. Grazzi ħafna tal-li ġejt fi Brussell illum u se namlu dak kollu possibli illi nistaw biex nejnuk. Grazzi kollegi. U issa se nkomplu meċin, allura u ngħaddu għal punt li jmiss xort għadna qabel il-ħin tagħna, però jiena nemmen illi nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss il-petizzjonanti diġà qegħdin hawnhekk, petizzjoni 607 fuq it naqis fl-għajnuna għall-agrikoltura organika u l-petizjonanti edin hawnhekk eh, bi prezentazzjoni interessanti ħafna u allura s-sura Anderes Gazia Pacchiero u Filippa Gile Gonzales fidejkom biex intom tippreżentaw eh, dan għal ftit minuti. Buenas tardes, Soy Andre Garcia, pres... U l-afsonetta Andres eh, Garcia, jina president tal-reġin eh, ta' ta' Kastija La Manċa. U nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuna l-opportunità biex nispjegaw x'inha l-problema tagħna. Il-bidja ekoloġika organika ma tantx hija vijabbli ehm, u għaldaqstant daqstant eh, tingħata sussidi tingħata għajnuna grazzi għal programm tal-iżvilupp rurali li huwa sussidjat mill-Kummissjoni. il l jiffirmaw kontrat illi fih jieħdu pen illi jkomplu jwettqu bidja organika għal ħames snin. Din hija eh, għajnuna illi twaqfet f'Kastija la Manċa f'Marzu 2015, imbagħad sena wara f'Marzu 2016 meta kien inna sentejn mill ħames snin eh, inkabru dawn it-tip ta' ċoħta raba, il-gvern ta' Kastija la Manċa waqaf dawn, anzi, naqqas din lajnuna b-67% u dan b'effett retroattiv. U għalhekk bidel ir-regoli f'nofs il-logħba. Dan wassal biex 3297 il-bidwi waqaf l-attività tiegħu. Il- ġemma li id-dokumenti kollha min-naħa tal-gvern reġjonali dwar din id-dawn it-tip ta' sussidi U eh, id dokumenti hemm elementi dwar ċertezza legali u anka dispożizzjoni dwar il-fiduċja eh, reċiproka, però l-Kummissjoni għadhom għamlet xejn. Hawnhekk qed taraw tabella fejn qed taraw ordnati skont id-data id-dokumenti illi tħejjew kemm mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mir-Reġjun, mir-Reġjun ta' Kastilla La Manċa. Kastija la Manġa eh, talbet li il-PPR jiġi eh, approvat il-25 ta' Lulju. Iġveri l-Kommissjoni illa taf dak li għamel il-Gvern ta' Kastija la Manġa mill-bidunet. Issa dan il-PDR, dan il-pjan, ġi evalwat mill kommissjoni u kieku kien korrett kien ikun approvat. Jekk ma jkunx korrett il-kommissjoni kellha tapprova eh, kellha titlob reviżjoni. Iġifieri il-PDR l-approvat kien dak l-oriġinali u mbagħad it-tiswiet li saru wara reviżjoni, però dan ma sarx fil-pjan approvat ġew inklużi ċertu modifiki li ma kinux inklużi fil-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Fl-2014 eh, il-Kummissjoni resqed dan il-dokument imbagħad il qegħdin taraw. En el siguiente cuadro se relacionan con la cuantía de la Issa f'din it-tabella qed taraw il-kwantitajiet ta' sussidji skont id-dokumenti li nħarġu mill-Kummissjoni u mill-Gvern Reġjonali minn Lulju tal-2014 il-Kummissjoni ma kienx taf illi kien hemm tnaqqis fis-sussidji li naqsu b'2000 fil-mija fl-2015 u mbagħad fil-mija f'Ottubru tal-2016. F'Marzu tal-2015 il-Gvern Reġjonali ħareġ rapport illi fih qal illi it-tip ta' sussidi jirrispettaw ir-regoli reġjonali tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant għal li ma kienx hemm bżonn modifikazzjonijiet. Barra minn hekk il-gvern reġjonali qal illi din it-tip ta' eh, għajnuna ma setax tingħata qabel l-approvazzjoni tal-pjan tal-iżvilupp rurali. Kien hemm ukoll pjan ta' estensjoni ma din ma ġietx approvat, da ma ġietx approvat u ma ġietx approvat lanqas illi jkun hemm it-twaqif ta' sussidi b'mod retroattiv. Min PDR totali hemm bżonn biss 17 eh, eh, fil-mija ma kienx hemm bżonn iġbiet ta' tnaqqis ta' sussidi. F'jannar 2016 il-Gvern Reġjonali Meta kien irċieva ċertu talbiet mill-bdiewa x'il-bdiewa kienu diġà talbu s-sussidji tagħhom minn disa xhur qabel, ħareġ rapport dawn l-erba eh, teoriji, dawn l-erba formoli. Ehm, u permezz tagħhom bidda is-sistema tas-sussidji mingħajr l-ebda raġuni valida u bekk kisar ukoll is-sistema ta' fiduċja reċiproka Timmaġinaw intom kieku tagħmlu eżami biex eh, titħlu taħdmu mal-gvern u wara li tagħmlu l-eżami jinbidlu r-regoli, jinbidlu l-punti. F'Marzu tal-2016 il-servizzi legali tal-Gvern Reġjonali wera sentenza tal-Qorti Suprema biex juri li ma jistax ikun hemm tnaqqis fis-sussidi pero mat wara jiġġustifika it-tnaqqis xorta waħda li xjajt illi qegħdin eh, iwet u deċiżjoni tal-Kummissjoni. Dan it-tnaqqis fis-sussidji eh, iwassal sabiex il-bidja ekoloġika ma tibqax viabli għal-bdiewa. Il-gvern reġjonali jagħti 400 miljun għal forestrija pereżempju din hija t-tieni reġjun fl-Ewropa li l-iżjed tagħti din it-tip ta' għajnuna u hija ġestjonata mill- minn kumpanija partikolari, però ma jsirx awditjar u għalfejn. Artikli 6, 8, 26 u artikli oħrajn tal-regolament tal-2013 u artiklu 11 ta' regolament differenti tal-2013 u koll dawn kollha inkisru. Aħna qed nitolbu illi ikun hemm awditjar ta' dak li qed tagħmel il-Kommissjoni f'dan il-każ qed nitolbu wkoll li jittieħdu miżuri biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni u biex il-bidja ekoloġika tkun tista' titkompli fir-reġjun ta' Kastija La Manċa li xtin għandha benefiċċju għandha benefiċċji ambjentali kbar. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much. This... Grazzi ħafna. Dan huwa suġġett interessanti ħafna. Llum għandna magħna wkoll ir-rappreżentant tal-gvern tar reġjun ta' Kastilla-La Mancha illi hija Pilar Gil Andrados. Fejn qiegħda? Tajjeb nadilek il-kelma. Ahora, ahora. Si. Tismawni? Għalef sanar tajab, Signora President, ringrazzjak tal-istadina. Jina għed nir-reprezenta l-Gvern ta' Kastija La Manċa. U nishti inżi xi ħaġa ma' dak li l-kom bil-miktub. Ħanatikom ftit informazzjoni biex tifmu aħjar il-politika tal-bidja ekoloġika fir-reġjun tagħna biex tkunu tistgħu tifmu x'deċiżjonijiet ħadna brabta mal-petizzjoni li tresqet. Dawn id-deċiżjonijiet ħadniehom wara ċertu raġunar u anke minħabba eh, raġunijiet ta' effiċenza u raġunijiet budġetarji. F'Marzu 2015 ħarġu l-offerti ta' sussidi. Madankollu dawn l-offerti kienu taħt il kondizjoni illi il-pjan tal-iżvilupp rurali 2014-2015 ikun approvat. Dan program illi sa dak il-ħabta kien għadu ma kienx lest u għal daqstant. stant Kien hemm bżonn naraw eżattament x'budget ħajkun disponibbli u kif ħanqasmuh bejn il-miżuri kollha biex naqdu l-prioritajiet kollha li għandna. Matul il-perjodu ta' qabel 2007-2013 konna eh, tajna appoċ lil 6510 il-file differenti u l-ammont ta' art dedikat lil bidja ekoloġika kien kiber b'seba darbiet ikonna tlajna għal 2225 fil-letteru ta' art. U għal daqstant konkludejna li ma stajnix natu iżjed sussidja u inkella nkomplu niddedikaw iżjed art tal-bidja eh, ekoloġika bl-istess ammont ta' budget. Peress li lantana huwa illi intejbu s-sistemi tal-bidja, ridna illi jkun hemm kemm jista' jkun ettari ta' art eh, sottomessi għal kriterji tal-bidja ekoloġika. U għal stant minħabba li anke l-klima ta' Kastija la Manċa tiffavorixxi lil dan it-tip ta' bidja speċjalment u ċoħtar raba bħal bħal bħal zebbut pereżempju u ċoħtar raba oħra li ġara kien li saru kalkoli ħsiena tal-ispejjeż illi kien hemm. Ma ġiex ikkalkulat sew kemm ser ikun hemm rendiment u kemm ser ikun hemm Eh, spejjeż. Għadda stant il-tressa eh, eh, program illi eventualment ġie approvat mill-Kummissjoni f'Ottubru tal-2015. U dan il-programm kien jinkludi 214 miljun euro Il-programm imbagħad sarulu ċertu modifiki. L-ewwel modifika kienet f'April tal-2017 u hemmhekk sar trasferiment ta' 21 miljun euro ieħor. Fl-aħħar bekk il-bidja ekoloġika kella total ta' 253 miljun euro, ġifieri 16% tal budget totali. Din hija kwantità illi hija iżjed minn 20% hemm żieda ta' 20% jekk tqabbilha mal-abbozz oriġinali. Grazzi għal din id-deċiżjoni mill-gvern tagħna, Imbagħad wara inħarġu iżjed offerti għal sussidji, inħarġet offerta fl-2016 u fl-2017. Bekk appoġġajna iżjed bidja, iżjed bdiewa, iżjed produtturi u eh, il-bidja ekoloġika estendejnija għal 326.000 eh, ettaru fir-reġjun ta' Kastija-La Manċa. Fil-fema tagħna il- qed nieħdu wkoll miżuri oħrajn biex inkomplu nkatru il-bidja ekoloġika u biex eh, ninċentivaw il-konsum ta' oġoħ tar-raba eh, ekoloġiċi. U għal daqstant minn minkejja l-limitazzjonijiet eh, budġetarji li kellna minn żmien il-kriżi, l-appoġġ li nagħtu s-sussidji li nagħtu lil bdiewa ekoloġiċi xorta waħda bqajna nagħtuh priorità fil-Reġjun ta' Kastilla-La Manċa. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni hawnhekk għada, iva bħal dejjem. Ngħaddi l-kelma mela l-Sur Everett. Ça marche. Je vais m'exprimer en français, il semblerait que c'est une instruction des... Tajab wis, għaniskellem bil-Franċis, jek ti permettuli. Ġala darbanna l-interpretazzjoni. Mill-puntu di vista tijaj, jidirli illi aħna l-tqajna sena ilu biex niddiskutu din l-istess kwistjoni u minn senilu law ma hemm xejn ġdid min-naħa tal-Kummissjoni li nafu huwa li għandna hija iżjed informazzjoni għax għandna iżjed aspetti minn fejn inħarsu lejn din l-istess problema. L-ewwel nett huwa ċentrali illi nifmu illi il-programm ta' żvilupp għal Kastija La Manċa ġie adottat f'Ottubru 2015 mill-punt di vista tal-Kummissjoni dak kollu li seħħ qabel m'għandux jaqsam xejn mal-Kummissjoni, dak kollu li seħħ wara jaqa' taħt proċedura ġdida, proċedura għal programm ta' svilupp rurali illi miex ġimielu. Jina nista' nħallija hemmhekk dik il kwestjoni biex nissimplifika siet l-affarijiet li nista' ngħid huwa illi meta fis-sajf tal-2014 aħna rajna dan il-programm kien programm kotiku ħafna. U ma stajniex permezz ta' dan il-programm ikolna xi ħaġa li viabli, għalhekk bdejna nanalizzah dan il-programm, inqisuh bir-reqqa u fit-13 ta' Novembru 2014 aħna batna itra. F'din l-itra aħna għamilna 319 il-komment u fihom tistaw U permezz ta' dan il-numru kbir ta' kummenti tistgħu taraw intom stess bajnejkom kemm aħna teħdu din il-kwistjoni serja. Dwar it-242, eh, il-kummenti 242 jikkontradixxi l-petizzjonant. F'dak il-kumment kien qed jitqal illi aħna ma milna l-ebda kumment imsejsin fuq eh, il-figuri li natajna mill-awtoritajiet. Imkien ma aħna edna il mhux qed naqblu mal-figuri dak mhux ir-rwol tagħna. Ir-rwol tagħna huwa illi aħna nagħmlu valutazzjoni tal-ħsieb wara dawn il-figuri. L-Ispanjol ngħid sar jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' artiklu 10 tar-regolament tal-2014. Nitilqu mill-bażi li hemm referenza għal ċertu kalkoli. Nous exigeons quelque chose. Dan qed ngħidu fil-bilnuża il-verb fil-futur għaliex dan huwa msejjes fuq metodu ta' kalkolazzjoni li jqis l-ispejs addizzjonali għal l-implementazzjoni tal-kuntratt jqis ukoll il-fatt illi anka dawn, dawn il-prodotti organiċi huma iżjed għaljin dan huwa msejjes ukoll fuq il-ħsieb ta' awtoritajiet indipendenti. Jiġifieri, meta qed ngħid dan, dan jimplika illi aħna mhux qed nikkonsidraw il-figura għal qualsiasi tip ta' kumpens jew għajnuna jekk mhijiex imsejsa fuq metodoloġija illi um, xetja motivazzjoni. Il-figura tal-2014 ma qalet xejn ta' dan it-tip, ma qalet xejn li huwa elementari illi allura seta jiġi aċċettat f'dawn iċ-ċirkostanzi u propju minħabba fek aħna dan il-kumment ma għamilniex għaliex ma kienx hemm lok għal kumment. Mbagħad l-awtoritajiet ta' ġestjoni iktar tard għamlu sejħa għal figuri publikaw fil fatt sejħa għal figuri parti mill ehm, mill-passi li jittieħdu f'Ottubru 2014. Barra minn hekk kien hemm ukoll protesti f'Kastija La Manċa u sirna nafu illi l-istess gvern ta' Kastija La Manċa irrifjuta uħut mill-mezzi Ehm, aċċettabbli għal eh, bidja organika u għamennu li dawn il-bidliet mhumiex sodisfaċenti għal petizzjonanti tagħna illi jixtiequ idealment budget ikbar allokat għal bidja organika u jishti u figura jew ammont ta' flus ikbar meta mqabbla mal-appalt mal, appalt tal 2010 Nixtieq ngħidilkom issa kif il-Kummissjoni kienet eh, evalwat is-sitwazzjoni f'dak il-waqt. Fil-programm tagħna aħna ma ngħidu xejn mm, fuq il-figuri li ksibna aħna għamilna valutazzjoni tal-metodoloġija il waslet għal dawn il-figuri. il figuri Punt ieħor li wieħed irid iqis favur Kastija La Manċa hija illi il-miżura li tappoġġa dan din il-bedja eh, għal sajt għal bedja organika il-medja hija ta' 6% mentri f'Kastija La Manċa hemm ammont ta' 14% jiġifieri diġa qed jiġu allokati parti kbira mill-budget għal bidja organika f'April 2017 u mbagħad kien hemm proposta, proposta illi toħodna lura għal proposta tal-2016 illi kienet qed tissuġġerixxi illi nżidu 21 miljun flimkien mal-235 miljun illi diġa kienu qed jiġu mm, eh, allokati. Jiġifieri qed taraw illi dan huwa impenn, impenn imsejjes fuq il-prestazzjoni tal-programm. U l-awtoritajiet ta' Kastija La Manċa kellhom ikopru 326.000 ettaru flok 225.000 ettaru. Dan huwa konformi mal-anijiet tagħna u Il-ħossu li kien aċċettabbli u li huwa aċċettabbli intenni illi m'hemmx elementi ġodda mis-sajf li għadda lawn fuq dan il-fajl. Forsi kien hemm nuqqas taftajim jew ma ftemniex tajjeb il-programma l-iżvilupp rurali jappoġġa il-bidja organika, pero dan huwa xi ħaġa li għandu x'jaqsam ma' l-ambjent, m'għandu xaqsam xejn madħul għal bidwi, għandu x'jaqsam mal eh, mal eh, zona ma' l-arja involuta. Forsi mhijiex xi miżura eh, daqshekk sabiħa u interessanti, iżda di dawn huma miżuri illi jridu jagħmlu tajjeb għal telf fil-tul mill-bejħ u mhux għal nuqqas ta' tul jekk ir-reġun tkun ir-reġun ikun qed ibati eh, eh, ikun hemm telf imqabbel ma' reġuni oħra, però din hija xi ħaġa wkoll qed nikkonsidraw. President, grazzi, grazzi ħafna. Naf li hemm xi kollegi li jixtiequ jintervjenu, nibdew mis-Sinjura Ajoso. Muchas grazzjas, President. Grazzi President. Jena smajt sew lill-petizzjonanti kif ukoll il-rappreżentanti tal-Gvern ta' Kastijana Manċa u l-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Għawek qed nitkellmu fuq il-bdiewa ta' Kasija La Manċa li qegħdin f'sitwazzjoni ta' noqqas ta' ċertezza legali u maħadun ħadhom penni li matul perjodu ta' ħames snin ikkabru dawn il-prodotti bċertu kondizjonijiet u meta mbagħad inbeda il-perjodu raw tnaqis fis sussidi ta' eżatt minn 60%. Iġifieri huma qed ibatu minn nuqqas ta' ċertezza legali. Issa l-gvern ta' Kastija la Manġa qed isemmilna ħafna kwantitajiet, ħafna eh, ettari ta' art u l-Kummissjoni naturalment qed tkellimna fuq il-kriterji illi japplikaw u li fil-fatt kienu applikati, imma kollox huwa suġġettiv ħafna għal daqsan naħseb li hemm bżonn inkomplu nesploraw daqsxejn għalfejn kien hemm eh, bidla. Għaliex tista tagħmel bidliet fil-pjan tal-iżvilupp ma tistax tibda lil kwantitajiet li inti tkun ħadd impenna lihom u Speċjalment meta nitkellmu fuq bidla ta' 67%, naħseb illi għadina xi ħaġa ta' barra minn u hija diskriminazzjoni qawwija fuq il-bdiewa li jkunu diġà bdew ikabru l-uċoħ tar-raba tagħhom għalhekk nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex ma tamilx, ma toqgħodx tqabbel bejn reġjun u ieħor lanqas għaliex fi Spanja il-kompetenzi il eh, ikunu trasferiti mhux l-istess ħaġa li inti tkun bidwi ekoloġiku f'reġjun u tkun bidwi ekoloġiku f'reġjun ieħor. Fl-Ispanja hemm differenzi. Anke għaliex fi Spanja l-kompetenzi jinqasmu mod differenti ħafna. Għalhekk naħseb li għandna nkomplu ninvestigaw għalfejn kien hemm din il-bidla daqstant drastika tnaqis daqstant drastiku ta' 67% titkellmu fuq ħafna flus, ma tistax inti taqbad tnaqqas dak l-ammont ta' flus. Hekk eh, kif ġibu laħaq. Thank you. Mr. Grazzi ħafna Sur Gutierrez Preto. Grazzi ħafna President. Jiena naħseb li hawnhekk għandna eh, nanalizzaw żewġ affarijiet. L-ewwel nett, irdu naraw mill-perspettiva legali jekk kienx hemm ksur ta' regoli jekk eh, hemmx raġuni eh, ġustifikabbli għalfejn ninżommu din il-petizzjoni miftuħa. Jiena smajt il kulħadd u mill-perspettiva legali mitela le m'hemmx ġustifikazzjoni għaliex huma qed jirreferu għal eh, offerta ta' sussidji li kienet approvata minn Marzu tal-2015 u l-Kommissjoni għaltinna illi l-pjan tal izvilup rurali illi ikopri legalment il dawk is-sussidji kien approvat sitt xhur wara ġifiri fu 30 ottubru tal-2015. Allura, kif tista' inti tajt li inkisret regola li ma kienitx approvata fil-ħin, kienet approvata biss sitt xhur wara. Minnaħa l-oħra naħseb li hemm eh, diżastru politiku dak iva, dak veru. Għaliex għandek programm tal-iżvilupp rurali illi il-reġun ta' il-gvern ta' Maria Dolores de Cospedal li propona l-Kommissjoni. Il-proposta kienet fl-2014 u eh, il-risposta kienet ta' iżjed minn 67 eh, eh, paġna U f'dawn is-67 paġna kien hemm spjegazzjoni li dan il-pjan tal-iżvilupp rurali ma setax ikun approvat għaliex il-kwalità kienet baxxa ħafna. Dak għadu kif spjegaħilna il-Kommissjoni. Madankollu, il-gvern ta' dik il-ħabta ma tax kas ir-raġunijiet li ta' il-Kommissjoni u xamel f'Marzu tal-2015 ħareġ reġa' sejħa oħra, offerta oħra illi ma setax jagħmel għax il-pjan tal-iżvilupp rurali ma kienx approvat. U illi ma titkellmu propju fuq din lajnuna dawn is-sussidji illi kien hemm dispożizzjoni dwarhom li tajt li dawn kienu suġġetti għall-approvazzjoni definittiva tal-PDR tal-pjan. Iġveri inti kif tista' toffri sussidji għajnuna lil bdiewa mingħajr ma inti kopert minn pjan għall-iżvilupp rurali li huwa approvat mill-Kommissjoni Ewropea. Iġifieri kien hemm eh, żball, sar żball kbir, sar disastru u nemmen li hawnhekk għandha tiġi quddiemna Maria Dolores de Kospedali li kienet il-Presidenta dik il-ħabta tar-reġjun u għandha tispjeganna għalfejn xarejn qabel l-elezzjonijiet ħarġu dawn l-offerti ta' sussidi mingħajr bażi mingħajr pedament mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissjoni. Apparti minn hekk ħarġu din l-offerta meta kien hemm 67 paġna min-naħa tal-Kummissjoni jgħidulhom li le li mhux suppost li m'hemmx raġuni solida. Għalhekk irridu naraw daqsxejn xamel l-ex gvern ta' Kastija La Manċa kif jista' jkun li ħareġ dawn l-offerti mingħajr ma kellu pjan eh, program programm tal-iżvilupp rurali approvat. Allura, kif qed ngħid, mill-perspettiva legali, kif qalet il-Kummissjoni, eh, eh, m'għandhomx raġun għaliex ma kienx hemm il-pedament legali, iġbir argument legali ma jreġix, pero mill perspettiva politika iva saret dan id-dizastru politiku il-fatt li l-gvern ta' Maria Dolores de Cospedal ħarġet dawn is-sussidi xarejn qabel l-elezzjonijiet u naħseb li għamli Tomi eh, biex tinganna, kien ingann. Iġifiri, għanna nżommu mal-raġunijiet eh, oġġettivi ta' dan il- anzi, jekk konna nżommu mal-raġunijiet oġġettivi ta' dan ta' din il-petizzjoni, ġifiri raġunijiet legali, emmek l-argument ma jreġġix. Imma, jekk irridu inżommu din il-petizzjoni miftuħa, f'dak il-każ naħseb li għandna nagħmlu huwa illi ninvestigaw daqsxejn għalfejn il-gvern ta', ta Marija Dolores de Cospedal tal-Reġjun ta' Kastilla Manċa ħarġet dawn is-sussidi mingħajr pjan approvat u terġgħu tajt b'67 paġna minn tal-Kummissjoni illi eh, fihom hemm spjegati raġunijiet kollha għalfejn is sussidi ma setgħux jinħarġu. Is-Sinjura Staras Ferragut, grazzi ħafna. L-ewwel stat. Nirringrazzja lill petizzjonanti u jinxtaqt ngħid dan niġej. Meta gvern Sur Sergio hekk semma lil Maria Dolores ta' Kospedal jiena ma xtaqx indaħal il-politika fin-nofs imma la ġab l-argumentu mela ħana mill-istess. Kellek eh, mexxejja ta' gvern lokali illi deċidiet li tinvesti fil-bidja organika, l-bidja ekoloġika u naħseb illi kienet deċiżjoni tajba ħaġa tajba, l-Kommissjoni tkun li taqbel miegħi. U allura din iddeċidiet li toħroġ sejħa għal sussidji illi kienet tajt illi l-individwi kemm dawk illi kienu votaw daw l-gvern u anka dawk le setaw japplikaw għas sussidji. Imbagħad ċara, inbidel il-gvern u kollo gvern li għamel ħaġa jinbidel il-gvern u l-gvern ta' wara jagħmel bil-maqlub. Iġbir il-gvern ta' wara id-deċida li inaqqas is-sussidi u ma missux għamelek għalix għaliex dan it-tnaqqis ġab ħsara l bdiewa. Allura, b'dan it-tnaqqis is-sur paħe illi kien il-gvern eh, ta' wara Maria Dolores de Cospedal din id-deċiżjoni għamel ħsara li dawk iċ-ċittadini kollha ta' Kastija la Manċa illi kienu deċidew illi applikaw għas sussidi Kienu deċidew illi għal sentejn sħaħ jibdew ikkabru dawn l-ġoħ raba organiċi u ma kellhom ċertu stennijiet u ma jkorrox żmerċ, eh, baqgħu b'xiber imnieħer. U għalhekk kien hemm eh, ħsara kbira l bidja ekoloġika nfusa, kien hemm ħsara anke lix intilfet iċ-ċertezza legali u saret ħsara lix iċ-ċittadini bdew jindunaw illi ma jistgħu jafdaw il-ħadd għaliex hekk kif jinbidel il-gvern l-affarijiet ħajinqalbu kollox eh, ta' taħt fuq. Apparti minn hekk, kif qalu il-petizzjonanti inkiser il-prinċipju ta' fiduċja reċiproka u ta' bona fede il-gvern reġjonali irid iżomm is-sussidi, irid jara li s-sussidi jibqaw u li ma jsirx ħsara lill-individwi, iġifiri jiena naħseb illi din il-petizzjoni għandha tinżam miftuħa u eh, nġibu il-mintridu għawek biex jispiega ruħu imma li sa li ġara f'dan il-każ kien li kellek gvern lokali ta' Kastija La Manċa illi permetta illi kunem telf qawwi għal dawn il-bdiewa minħabba fit-tnaqqis li jagħmel. Il-pjan tal-iżvilupp rurali kif eh, spiegat il-Kommissjoni ma kienx eh, imsejjes tajjeb minħabba f'reġunijiet raġunijiet ta' klima. Imma li żjed affarijiet importanti f'dan il-kas ta' din il-petizzjoni nemmen li huwa l fatt li nkisar il-prinċipju tal fiduċja Grazzi ħafna, Sur Vajz. Danke, Chair. Uh, ich werde in Deutsch sprechen. Grazzi, Signor President. Għan nitkellem bil-Ġermanis. Daqxejn iżjed faċli li nitkellem fuq dan is-suġġett bil-Ġermanis. L-ewwel qabel kollox irridu nsaqsu lil nfusna għaliex gvern jagħmel tnaqqis għal bidja organika meta l bidja organika tissodisfa il-miri kollha tagħna. Jiena minix espert tal-politika interna Spanjola, musser ser nagħmel mistoqsija dwar dan, però nixtieq nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni, mistoqsija pertinenti u relatata mal-ambjent in ġenerali. Ma nafx jekk dan tafux, però meta aħna nifirmaw ftejmiet ta' sussidju għal bdiewa tagħna, aħna nimpenjaw ruħna b'mod legali u rridu nimpenjaw ruħna għal dawk is-snin, nkunu impenjajna ruħna għal dawk is-snin li għalihom iffirmajna il-ftehim ħames snin, sitt snin u ma x'inhuma. Mhux ma jkunx hemm ċertezza legali għal bidwi illi ser jibqa jirċievi s-sussidju li jkun ġimwiet. Walek, hawnhekk għandna eżempju ta' xiġri li l-btiewa meta il-partit politiku li jmexxi jinbidel jista' jonqos l s sussidju u bħalma nafu tajab ħafna il-bdiewa ħafna minnhom jaqlaw il-għejxin tagħhom permezz ta' dawn is-sussidji. jiġifier minn ġdid dinja dan huwa eżempju ta' din it-tip ta' problema li jiena nissuġġerixxi li nżommu l-petizzjoni miftuħa. Grazzi ħafna, Peter Jar issa. Jiena napoġġa 100% dak li għadu kif qal kellim ta' qabli. Naħseb illi dak il-punt illi għajjem il-kallim ta' qabli huwa utli. Huwa minnu illi meta jinbidel il-partit politiku, e, iva, xifti jew wis jinbidlu xi affarijiet, per ma tistax tbiddel ir-regoli f'nofs il-logħba. għalhekk jiena wkoll nixtieq li nżommu din il-petizzjoni miftuħa u inħarsu lejn il-petizzjoni mill-puntu di vista tal-bidwi, tal-bdiewa. Għal-bdiewa xikun qed jiġri jekk il-programm ġiex eh, approvati jew le, ftit li xejn jimportax, il-bidwi jagħmel eh, deċiżjonijiet tiegħu u l-kelliema ta' qabli spjegaw tajjeb ħafna li huma l-problemi għaliex imbdew ċerta kuntratti u eh, eh, kienem hemm ukoll xi xogħlijiet fuq ċerta u raba u issa jinsabu darhom mal-ħajt ma jafux ħajtu jagħmlu. fil ġermania mhux eh, xi ħaġa li miġ daqshekk komuni li jinbidel il-gvern il-gvern federali dan is-seħ, però ma tistax tbiddel ta' taħt fuq ir-regoli jekk iġobkom ħarsu lej l-affarijiet mill-perspettiva tal-bdiewa għaliex huma dawk illi bidlu l-affarijiet ta' taħt fuq eh, bidlu ħajjithom ta' taħt fuq, bidlu l-mod kif joperaw ta' taħt fuq, eh, u naħseb illi qed nagħtu eżempju ħażin ħafna ta' kif l-Ewropa taħdem. Jekk dan l-eżempju jisir jafu bih ċittadini tagħna żgur illi eh, ħaj kollhom sfiduċa kbira fina. Għalhekk eh, iva, l-Kummissjoni qed tgħid li m'hemm xejn li huwa legali. Eh, però ma nafx l-awtoritajiet setgħu jagħmlu dak li jagħmlu dan kollu huwa legali. Jiena naħseb li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Li kieku jiena kont bidwi kontu tarawni hawn fit-triq eh, nipprotesta. Ma tistax titratta in-nies hekk fil-negozju jekk inti tiffirma kontratt, ti tiżommi għaw dak il-kontratt. U naħseb li aħna nġibu ruħna b'mod diċenti ma' dawn il-bdiewa. Grazzi s-sur Terika Pras. Grazzi, jena mandiċ wis eh, xinżit ma dak li għalu il-kollegi tijaj naqbel maħħom. Jena li u għalif dan it-tip ta' diskussjonijiet. Eh, inkunu daqxajn iżjed raġonevoli. Eh, eh, mill-flok noqogħdu nifokaw fuq il-politika u nattakkaw il-partit ta' kontrina, ikunu daqsxejn iżjed raġonevoli. Għal dawk li qalu li tieħdet miżura retroattiva, xtaqt ngħidilhom illi huma stess ħadu miżuri retroattivi għal sussidi għal min xtaqt jidħol il-proġett ta' enerġija li tiġġedded, enerġija rinnovabbli. Kien hemm dawn il-proġetti ta' enerġija rinnovabbli u ma stess ħadu miżuri biex dawn is-sussidi jitraċtu minn nofsi li naħseb li xi ħaġa verament anti-Ewropea. Imma skużawni għawek eh, verament ma ridux nidħlu eh, f'ħafna diskors politiku meta fil-verità li qed nitkellmu fuq li jitnidu proġetti jiġu rispettati u naħseb li fuq dak għandna nifukaw. Grazzi. Thank you very much. Eh, Grazzi ħafna. Mela, ndur lej il-petizzjonanti issa. Smajtu d diskussjoni smajtu xi kellhom xi jgħidulna il-membri, smajtu wkoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ngħaddilkom il-kelma żewġ minuti issa lilkom. Muchas gracias. Eh, yo voy a hacer... ħafna. Jiena ħan specifika ftit dak li għalli s-sur Gutierrez Preto li ġej fil-verita mill-inħawi tijaj. Aħna bdiewa, aħna firmajna kontrat li resqinna l-gvern dimna bil-kondizjoniet tijaw, mux aħna deċidejna fuq il-kondizjoniet, u aħna kull ma li l il-kontrat ikun irrispettat. Dik l-unika ħagġa li rrid u jekk meta jispiċċa il kontrat ma jkunx fadal flus, mela jinbidel il Un Umbat il-bdiewa jiddeċidu ma jekk iridu ikomplu bil-bidja eh, organika jew le, però il kontrat laġi firmat irid jiġi rispettat għaliex jekk le ħajkun hemm ħatinħoloq ħafna nuqqas ta' ċertezza legali. Issa, jiena xtaqt eh, nagħmel daqsxejn taqsira ta' dak li smajt l-ewwel neġ taqt ngħid illi quddiem fil-Hogan meta kien hemm dialogu maċ-ċittadini eh, f'Toledo il-persuna eh, uffiċjal tal talbiedja Spanjol kien fil-fatt ammetta illi l-affarijiet ma mxewx kif suppost. Dwar il-sospensjoni tas sussidi għal illi eh, il-notifika ta' suspensjoni ta' sussidi ma stax toħroġ jekk il-PDR ma kienx ehm, approvat. Eh, ġifiri, eh, jekk kieku il-pjan tal-iżvilupp reġjonali, anzi rurali, kien approvat, kieku s-sussidi kienu jaslu, ma ħadd ma qali li il-pjan jista' jkun immodifikat hekk ehm, kif ġipu laħaq. Issa, dwar l-argumenti politiċi li semmew, iva veru l-gvern imbidel, imma li ġara huwa li e, fil-bidu id-deċiżjoni tieħdet illi ma jistax ikun hemm notifika u suspensjoni u mbagħad iddeċidew bil-maqlub. Apparti minn hekk kien hemm rapport li jgħid illi l-sussidi kienu e, konformi mal-liġijiet u l-Kummissjoni kienet tat l-approvazzjoni tagħha. Barra minn hekk, mal-PDR kien hemm ukoll rapport dwar il-kwantitajiet ta' telf. Jiġifieri hemm eh, sar eżerċizzju ta' kwantifikazzjoni ta' telf. Dwar dak li qalet il-Kummissjoni, sfortunatament Kastja La Manċa hija reġun li ma tantx jipproduċi għaliex eh, l-art tittaħreta indipendentament minn kemm se tipproduċi, eh, ix-xogħol tittamlu xogħol inti mbagħad wara tara kemm ser ikollok prodott. Dwar il-kwistjoni tal-ettari, fl-2015 kien hemm 365,000 il-ettaru, ġifiri naħseb illi bħala kwantità ta' art ma kienx hemm problema. Il-problema hija issa illi naraw jekk il-gvern ta' Kastjala Manċa u ser isewwi l-iżball tiegħu. Issa naraw jekk ikun hemm ħafna bdiewa li jitilqu minn din il-bidja organika u jħallu l-art vojta. L-Ewropa hija hemm eh, ħafna diversità, l-art hija differenti ħafna u jkollok bdiewa illi għamlu ċertu perċentwal ta' bidja organika u oħrajn li għamlu inqas jew iżjed. U dik hija xi ħaġa normali. Barra minn hekk xtaqt ngħid li l-Kummissjoni qed tippermetti li jkollok gvern reġjonali illi qed jagħtilok għal nuqqas ta' ċertezza legali kif diġà ntaqal qabel meta jkun iffirmat kuntratt irid ikun rispettat. Grazzi. Very much and I thanks. Grazzi ħafna u nixtieq ukoll nirringrazzjakom talli ivjaġġajtu għal lej Brussell u kellimtuna dwar din il-problema. Problema komplikata ħafna. Il-Kummissjoni għaltinna illi memx eh, sviluppi ġodda mis-sajf illi għadda sissa u jiena dan nista' nikkonfermah m'hemmx elementi eh, xwieħed iżid iżda xorta waħda din hija kwistjoni politikament sensittiva, għalek naħseb illi rridu nkomplu ninvestigaw dan il-punt. Għalek jiena nissuġġerixxi anka fuq talba tal-istess kollegi illi namlu dan li ġej. Nżommu l-petizzjoni miftuħa u illi nibbattuha lill-Kumitat Ambjentali u nitolbom opinjoni dwar din il-kwistjoni legalment dinja ta' kompetenza ah, tal-Kumitat Agri. Naħseb illi għana nitolbuhom illi studjaw din is-sitwazzjoni u jgħidulna jekk ah, dan li qed iseħħ huwiex konformi mal-liġijiet mal tagħna. Jidher li l-kollegi huma kuntenti, tajjeb ħafna, nirringrazzja mill-ġdid lill petizzjonanti Eh, tal-li qed jikkontribwixxu għall affarijiet Ewropej billi qajmu dan il-punt. Issa jiena ser ikoll nħallikom għal xirrit immur fil-Kumitat mexxej dwar il-Brexit u minflok ser inħalli ir-rigni lil palċaki fidejh. Jiena narakom iżjed tard. Naħseb li jirnex li narakom qabel ma tispiċċa l-laqa għaliex xmandu indum u xinu pal eh, għandu rigni fidej issa u ma paridej soda. So, gentlemen, please. If you allow us. Signori, jekk ti permettulna nkunu nistaw nkomplu. Nishtiq nuża l-lingwa materna tiegħi l-Ungeris. Eżis, bib. Aħna unek se nindirizzaw petizzjoni 1525 sbarra 2016 hija kwistjoni komplikata ħafna u kwistjoni sensitiva mens. Iċ-ċittadin Spanjol is-sur Arias jgħid li hemm 379 każ ta' til li għadhom ma ġewx solvuti u li twel twettqu probabbilment mill-grupp terroristiku ETA fi Spanja. F'Ottubru ta' l-2017 fil-11 ta' Ottubru aħna diġà dibattejna din il-petizzjoni fil-Komitat tagħna u deċidejna illi kienet eh, kwistjoni sensittiva mens u diffiċli mens u deċidejna illi nibatu ittra lill-Gvern Spanjol u saqsejna wkoll l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea u provajna nimxu il-qoddim fuq dan il-punt. Il-bicċa i li aħna għawnek eh, irċivejna tweġibiet għal-ħut mill-letri tagħna imma jider li l-Komitat tal-Petizzjonijiet isu mhux kontent bil-kwalità ta' tweġibiet u għalhekk ċertu kollegi iddeċidew li jridu dibattitu ieħor fuq dan il-punt. U allura l-ewwel nixtieq nagħti l-kelma lill-rappreżentanti tal-petizzjonant jew Daniel Porter della Torde jew Angel Rodriguez Dantes. Għandkom il-kelma għal ħames minuti. Tardis. U f afsenar tajjeb bil kulħadd għajtza ħafna tal-li il-qajtuna hekk. l għallet xtaqt infakkarkom min jiena, jiena president ta' assoċjazzjoni ma barra minn hekk jiena iben raġel li kien inqatel mill-eta fi snin 80. Eh, wieħed mill-irġiel 850 persuna li nqatlu. Il-missieri kien eh, prosekutur kap fir-reġjun ta' Andalusija u f'din il-kamra mhux mawxin biss saw pereżempju majt eh, baga Sortundua, Sinjura Jimenez Benarril illi wkoll għandhom familjari li nqatlu mill-eta. U aħna dejjem naqblu fuq ħaġa waħda fuq il-fatt illi lan tal-eta kien dejjem illi eh, jiġi destabilizzat l-istat. Fil-kas ta' Missiri, Missiri kien prosekutur. Eh, fil-kas ta' Sinjura Jimenez Peteril kella wkoll membru tal-familja li wkoll kien involut fil-politika u eh, majte kella membru li kien pulizija, ġviri il-membru il-lan tal-eta kien dejjem li joqtlu nies involuti fil-istat. fil istat Il-problema hija li minn dawn li iżjed minn 850 il-każ ta' qtil hemm kważi nofsom 397 li għagħu ma ġewx solvuti, il-ġustizja ma avvanzax il-inbatu itri, eh, wieġab il-Ministeru tal-Ġustizja, il-Prosekutur tal-Orti Olja ta' Spanja. Il-Ministru ta' Ġustizja għamel ċertu allegazzjonijiet vagi, ċertu dikjarazzjonijiet ġenerali ħafna u fil-fatt poġġa responsabilta fuq il-qorti għolja ta' Spanja u qal li għal qorti li titissolvi l kazijiet Il-prosekuzzjoni imbagħad eh, semmi għamlet referenza għal eh, rapport li nħareġ fl-2011, rapport li nħareġ fuq talba ta' assoċjazzjoni il-president tagħha dik il-ħabta kienet Majte. Imma xorta waħda ma kien hemm l-ebda progress minn 2011 law ma kien hemm l-ebda progress. Iġifiri, minn erba eh, tweġibiet, tnej minnhom ma verament vagi u hemm namlu nagħmlu xi ħaġa. Batna wkoll l lill president tal-qorti Olja illi ma weġibiex u batem hemm ukoll prosekutura Dolores Delgado prosekutura speċjalizzata illi wkoll batnila itra imma eh, irridu nerġgħu nubatu ilha għaliex apparti minn issa fil-gvern il-ġdid ġiet maħtura Ministru tal-Ġustizzja fi Spanja. Iġifiri, e, eh, nishtiq verament li dik litra li konna batnila li Dolores Delgado nerġaw nibatwila. ila. Xtaqt nitlob ukoll fid-dawl tal-nuqqas ta' tweġibijiet li ħadna mill-istituzzjonijiet Spanjoli, xtaqt li ninvolvu koll il-Pulizija, l-ċentru ta' intelligenza, l-Ombudsman Spanjol li investiga ħafna każijiet li għadhom ma ġew solvuti, Hemm ċertu istituzzjonijiet bħal pereżempju il-Ministeru tal-Intern illi suppost għandu ħafna xi jgħid dwar dan, imma fuq kollox u ħan insisti fuq dan, aħna nixtiequ li l-Parlament Ewropew joħloq delegazzjoni jagħmel żjara lil dawn l-istituzzjonijiet u jitlobhom direttament għalfejn għalfejn ma ġewx solvuti li x'tinja kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena hekk il-leħen ta' ħafna vittmi ta' terrorizmu u għandi din ir-responsabilta fuq jiena qiegħda nirrappreżenta lil daw kollha li illum maċċandhom leħen qed nirrappreżenta lil missieri missieri ħa ġustizzja imma tfadal kif għattilkom kważi nofs il-persuni maqdula li għadhom ma ħadux ġustizzja. Eh, li naqalunna iva Spanja diġà eh, ħadet passi le ma teħdu l-ebda passi u għar minnek eh, gidbunna gidbunna il-qorti għolja ta' Spanja gidbitinna din hija l-ogħla istituzzjoni ta' Spanja illi eh, toħroġ sentenzi fuq dawn il-każijiet ta' terrorizmu. U qed ngħidu ċaru tont dan gidbunna. Gidbunna. Dan qed ngħidu għaliex hemm każ konkret minn dawn it-397 eh, il-kas mhux salvuti li huwa Manuel Samarrenjo illi huwa kien konsillir tal-Partit Popolari fl-inħawi ta' Gipuskwa fil-Pajjiż Vasko. Anzi, l-ewwel kien hemm Sur Jose Luis u mbagħad wara ħadlu postu Manuel. Dawn it-tnejn inqatlu fil żmien qasir ħafna. Tnejn luma kienu konsillira fir-reġjun ta' Gipuzkwa u tnejn luma inqatlu sistematikament mill-ETA. L-ar ħaġa hija illi l-qorti għolja ġematejn ilu saħan sitra qalet illi l-imġiba ta' dawn iż-żewġ persuni Eh, anzi ta' dawk li qatlu lil dawn iż-żewġ persuni diġà ġiet ikkastigata qed nar l-qattila diġà ġew ikkastigati. Il-qorti numru 6 tal-qorti Olja għaltinna illi l-azzjonijiet tagħhom diġà ġew ikkastigati u nħarġ ukoll rapport mill-qorti Olja. U fil-fatt il-qorti t-kontraddiċi li l-anfusa li nitlobkom taqraw dak li qed tajt il-prosekutur, eh, dak li qed jgħid il-prosekutur li qed jgħid li dawn iż-żewġ persuni li qatlu għadhom żewġ każijiet mhux solvuti. Dan tistgħu issibuh f'paġna disa tar-rapport tal-prosekutur huwa rapport tal-15 ta' jannar tal-2017 u imbagħad f'paġna 27. F'paġna 27 qed jgħidu illi ma nstabux il-qatila. Iġifieri il-qorti f'eżempju ċarismu tali etturi li illi ma trix issolvihom dawn il-każijiet qiegħda tikdeb. Il-qorti Olja ta' Spanja edha tinsisti illi tuża dawn iż-żewġ eh, eżempji illi għalija huma prova ċara tal-qorti ma tittamel xejn, il-qorti qed tinsisti illi dawn ir-reati kollha u ħanaqra hekk ir-reati kollha li għamlet l-organizzazzjoni terroristika ETA ġew investigati legalment u mill-pulizija. Dan jgħidu rapport eh, uffiċjali mill-Lola Orti ta' Spanja. Qed jgħid li ġew ehm, Eh, ġew akkużati jew fi Spanja jew fi Franza u eh, kien hemm nies li tpoġġew taħt akkuża nħarġitulhom sentenza. Il-qorti qed tgħid illi dawn ġew ikkastigati ma mhux vera. Ir-rapport jgħid li l-persuni kollha magħrufa bħala vittmi ta' eta eh, ingħataw xi tip ta' kompens. Mhux vera, lanqas mhux vera, il-leġislazzjoni dwar il-vittmi ta' terrorizmu hija mill-hija mis-sena 1999. Jiġifieri mhux veru meta l-qorti qalet li l-vittmi nataw kumpens u ilhom jingħataw kumpens għal 20 ta' snin. Issa qed ngħid illi l-qorti qed tikdeb għaliex minn dawn it-397 il-każijiet eh, hemm seba' każijiet fejn l-investigazzjoni eh, ġudizzjarja, il-provi kon ikun jinħalqu, eh, jiġu eliminati. Allura, l-qorti kif tista' tajt l-investigat il-każijiet kollha? U għar minn hekk, iżjed minn 200 minn dawn it-397 il-każ, lanqas biss hemm mit paġna ta' investigazzjoni ta' provi miġbura dwarhom. U jiena lek insistejt biex nerġa' nkun hawnhekk illum, apparti minn hekk, il-rejati qed jiġu investigati mis-sena 1968 il-qoddim meta l-ETA twaqfet fl-1959. U tafu għalfejn għaliex hemm biża' mill-liġi tal-amnistija il-liġi tal-1977. Donnu il- kien hemm ċertu għattila li innataw amnistija b'din il-liġi tal-amnistija, imma l-fit mhux nistgħu ngħidu dwarhom. Il-fitmet innaħulhom l-opportunità li jiksbu ġustizzja. Mis-sena 1995 sal-1968 hemm 70 il-każ taqtil mhux solvuti, illi metta toddom mal-każijiet l-oħrajn niġu għal kważi 400 każ mhux solvut il-qorti għolja ta' Spanja hemm ħafna affarijiet li ma investigax, dejjem tinvestiga pereżempju provi bħal il-pistola li tkun intużat, jekk hemmx marki ta' swaba, eċetera. Però affarijiet oħrajn min ikun ordna l-qtil, mhux min ikun wetta, min ikun ordna l-qtil ma jiġix investigat il-kapijiet Ehm, tal-organizzazzjoni, dawk li kienu fl-ola livell tal organizzazzjoni, għat ma ġew investigati u għalhekk hemm ħafna xkiel, hemm ħafna ostakli fil-proċess ta' investigazzjoni fi Spanja, m'hemmx investigazzjoni għal reat kontra l-umanità. Aħna kellna saħan sitra immorru l-Arġentina biex ninvestigaw każijiet ta' terrorizmu ta' qabel 2004. U allura jena nsaqsi kif jista' jkun li dan qed jiġri fi Spanja għalhekk qed nitlobkom jien biex jekk iġobkom tibatu delegazzjoni tagħmlu żjara li titolbu żjed rapporti lill istituzzjoni differenti lill pulizija lill qrati Kieġabkom, aħna qed nħossuna li ħadd ma qed kasna li m'għandniex fuq min induru, aħna ma ridux flus, aħna li rridu hija ġustizzja. Grazie szépen. Grazzi ħafna. Issa, nixtieq Nisaqsir Sur Blunsma biex ikellimna dwar l-opinjoni tal-Kummissjoni. Grazzi President. Fil-fatt, din hija kwistjoni sensittiva immens u nixtieq nerġa' nibda billi nerġa' nuri s-simpatija tiegħi ma' dan il-petizzjonant u mal-vittmi l-oħra kollha tat-terrorizmu. Aħna diġa spjegajna f'Ottubru illi sfortunatament il-kompetenzi tal-Unjoni huma illi ma nistawx eh, namlu daqshekk biex nġibu ġustizzja għal dawn il-petizzjonanti u għal dawn il-vittmi. Jiena semmej diġa li diġa hemm direttiva fuq il-ġlida kontra t terrorizmu li ġiet adottata s-sena li għaddiet li se tidħol fis-seħ f'Settembru ta' din is-sena u din se tagħti ħafna drittijiet u appoġġ għal vittmi tat terrorizmu. Inkluż id-dritt li jkollhom Eh, appoċ eżatt wara l ittak u anki wara. Aħna se nassiguraw li dawn id-drittijiet eh, eh, se jiġu rispettati din is-sena stess. Dalwaqt se nibdew ukoll ċentru Ewropew ta' koordinament għal vitmi Ewropej ta' l-armi tan-nar u jiena żgur li tafu li x'qed jagħmel il-President Juncker mat tim tiegħu biex jipproteġi lil vittmi tat-terrorizmu. Jiena naħseb li dan huwa xogħol tajjeb ħafna imma nifhem li dan ma jġibx ġustizzja lilkom u jiddispjaċini dwar din il-ħaġa imma naħseb li bl-impenn ta' kulħadd hawnhekk nistgħu eh, nagħmluha tajba għal kulħadd is-sitwazzjoni għaċ-ċittadini kollha Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa se nħalli lill kollegi jitkellmu jekk jixtiequ. Iva, grazzina l ewwel nixtaq nirringrazzja lill petizzjonanti speċjalment anka eh, nirringrazzja lil eh, Majte u lil Teresa illi eh, intom qegħdin f'pożizzjoni ħer minna biex titkellmu. Fil-11 ta' Ottubru iva kellna laqa li kienet emozjonali ħafna u intom diġa kontu preżenti f'dik il-laqa u diġa ressaqtu l-argumenti li semmejna illum hemm iżid 44% tar-reati li mhux solvuti. Il-fatt illi hemm ħafna reati illi jiskadilhom il-perjodu tagħhom għal daqstant ma jkunux jistgħu jiġu investigati ma jgħin xejn. U saħan sitra, l-aħħar eh, rejat li seħħ f'Majorka eh, minn fej li huwa minn fej ġejja jiena 11 persuna għadu rejat li għadu mhux solvut. Issa l-Komitat Peti bat sensiela ta' itri u tweġibiet ma kinux eh, kif stennejna, stennejna xi ħaġa ħjar aħna. U għalhekk, x'inhi l-opinjoni tiegħi jina? naqbel 100% ma dak li qalu il-petizzjonanti, issa minn ftit joħra ħan nisimaw il-Majte u il-Teresa u anka il-Giuseppe eh, u membri oħrajn. Però jiena naqbel illi għanna ninvolvu u koll l-istituzzjonijiet oħrajn, il-Gwardja Ċivili, il-Polizija, il-Ċentru ta' Intelligenza, l-Ombudsman, naturalment, il-Ministeru tal-Intern, l-Sinjura Dolores Delgado, il-Ministru, u Eh, eh, naqbel li għandu jkun hemm ukoll missjoni. Eh, nittama li nkunu nistgħu nibdlu l-kalendarju ta' missjonijiet ta' żjajjar li ħan għamlu. Għandna waħda f'donjana naħseb li din hija eżed prioritarja onestament. Nixtieq li din iżjara nagħmluha issa li xi sena dieħla mbagħad hemm relazzjonijiet u l-affarijiet jitħarbtu ftit. Nixtieq għalhekk nitlob lil President biex din il-petizzjoni ma ninsewix hija petizzjoni importanti ħafna li xalkemm il-Kummissjoni qed tgħid li l-kompetenza hija tal-Istat Membru. Rajna ħafna każijiet fejn il-Kummissjoni tgħid li m'għandix kompetenza, pereżempju l-każ ta' tfal misruqin. Imma mbagħad kien hemm missjoni, għamilna missjoni, morna Spanja, żorna l-Prosekutur Ġenerali, żorna awtoritajiet ġudizzjarji, morna nżuru l-Ministeru. Għaliex minn dan il-Komitat aħna nippruvaw mu kuxjenza wkoll, nippruvaw nipruvaw nfakru f'ċertu kwistjonijiet li jkunu ntesew. Allura, jiena wkoll f f'missjoni ta' dak it-tip kif qed tissuġġerixxu intom u ser nsemmi din il-kwistjoni anke mal-Partit Popolari mal-grupp tiegħi. U naturalment jiena napoġġa ħafna lil Daniel u lill-assoċjazzjonijiet kollha dwar il-vitmi. il vitmi u nittamaw illi naslu biex jissolvew dawn l-44% ta' każijiet li għadhom mhux solvuti. Kultant, Nħedu l-impressjoni li ma sarx ta' kollu li missu sar biex jiġu solvuti, e naraw, e investigaw, u e naraw jekk aħna bħala komitat nistaw xamlu xi ħaġa. Kissarum Jimenez Besser il-kollega paraj. Grazie ħafna. Il-kollega Teresa Jimenez. Ċisima. Grazie ħafna, Sur President. Jina għandi xorti illi naf min għaten l ħija Alberto Jimenez Becerri li kien konsillir tal-Partit Popolari kien viċi sindku ta' Sevilla. Kellu 36 sena u qatlu lilu u l mara tiegħu. Jiena għandi din ix-xortiva li naf li min naf min qatlu eh, kienu arrestaw ftit tal ġimat wara u ilu mill-1999 jaqdis eh, jagħmel is-sentenza tiegħu f'ħabs fi Spanja. Imma l-familjari ta', ta Josefina, ta' Antonio, ta' Diego, ta' Manuel, il-familjari tagħhom m'għandhomx ix-xorti li kelli jiena, jew ix-xorti li kellha Majte, jew li kellu Dani, għax aħna nafu min qatel lill-membru familjari tagħna. Dawn in-nies li semmejt ma jafux min spara, ma jafux min poġġa l-bomba, ma jafux min ordna il-qtil, il qtil U li set ħaġa importanti, ma nafx jekk dani u ma jtejqablux miħaj, ma naf ma ma mm, ma jafux min huwa l-awtur reali, min ordna, min id-deċida li nqatlu dawn in-nies, għaliex kultant niskopru min ikun qatel fiżikament. Imma ma nkunux nafu min ordna il-qtil. Allura, Jina naħseb illi id-dikerazzjoni li ħarġet bi għaleta li l-attività tagħhom waqfet għamlu ħafna propaganda ftit ilu biex ħabru li l-organizzazzjoni zarmawa. Fid-dikerazzjoni li għamlu injoraw kompletament il-vitmi. Talbu maħfra imma kienet talba eh, ta' maħfra b'intenzjonijiet sekondarji. Dik kienet talba ta' maħfra illi Eh, fil-kas ta' Hu Majte, per eżempju, Missir Dani, illi kienu prosekutur u pulizija rispettivament, ma jgħawx taħta dik il-talba ta' maħfra, għalli xumma ma talbu, eh, ma talbux maħfra l dawk il-nis kollha li qatlu li kienu qed jaqdu dmirhom. Jiġifieri, jiena naħseb illi dan it-tmiem tal-qeta mhuwiex it-tmiem tal-istorja, għaliex kif għal dani hemm iżji hemm kważi 400 il-reat li għadhom ma ġewx solvuti. Aħna qatt mhux sar inkunu kuntenti eh, bl-impunità bl l-istorja tispiċċa hemmhekk u ma ħadd ma jħallas ta' milu. Meta smajna din il-petizzjoni f'okkażjoni s-sena eh, l-oħra, jiena dan li ħanajt diġà kontettu, hemm bżonn illi dawn l-ittri kif qalet Rosa, dawn li tli rċivejna, naraw li jkun hemm ċertu progress, irridu nagħmlu passi l qoddim aħna diġà konna tlabna li s-sir missjoni fi Spanja dakinhar meta diskutejna din il-petizzjoni kien hemm iżjed assistenza, kien hawn iżjed membri parlamentari, kulħadd qabel mal-missjoni, ma nafx għalfejn il-missjoni qisu mhux qed tkun ippjanata u qed jingħataw priorità lil missjonijiet oħrajn li forsi mhux daqshekk importanti, jiena nirrispetta l-missjonijiet kollha naturalment, però din hija petizzjoni verament importanti u għalhekk naħseb li emmijiet ta' familji li qegħdin jitolbu ġustizzja. U m'hemmx dubju illi l-eta qatt u qatt mu se tikkollabora. Eta taf eżattament min qatel, min ordna l-qtil u Meta ħarġu issa b'din id-dekerazzjoni ftit ilu li ħajżarmaw kollox, illi ħajabbandunaw l-armi, hemmhekk kellhom id-dmir illi jikkollaboraw mal-ġustizzja. Jiġifieri huma qed jitolbu l-affarijiet però mbagħad ma jagħtu xejn, ma jikkollaborawx. Aħna allura maħniex se nikkollaboraw mal-ETA li huma terroristi huma kriminali. Aħna le, aħna nipreferu il-ġustizzja, nipreferu l-verità. Aħna iva għandna dritt illi li dawn il-petizzjonanti u l familji l-oħra involuti natuhom tieqa ta' tama. U għallu rejna, xtaqt nitlop li din petizzjoni mux biss tinżam miftuħa imma li eh, immorru nżuru Spanja, nżuru l-Ministeru tal-Ġustizja, l-Ombudsman, il-Prosekutur, il-Ministru tal-Ġustizja, il-Direttur Ġenerali tal-Pulizija. U li nżuru anka kwalunkwe persuna oħra li tista tajna f'din il-missjoni. L-Komissjoni xtaqt najdila illi Jina nir-ingrazzjaħ tal-referenzi kollha li għamel għal dawn id-direttivi. Direttivi nafhom sewa li xina ħdimt fuqhom, anka direttiva fuq il-vittmi ħdimt fuqha fl-2011 u għadnet naħdem fuq l-implementazzjoni tagħha. Id-direttivi nafhom sew, nafsa fejn jaslu, naf xie jikkonsistu. U li nista' ngħidilkom huwa illi il-direttiva toffri ċertu protezzjoni limitata lil vittmi minn qalbi ngħidlek, id-direttiva toffri ftit lil vitmi u ma nistgħux ikkuntettaw ruħna din id-direttiva biss. U għalhekk, inti qed illi aħna m'għandniex kompetenza u jiena nista' nifhem il-pożizzjoni tiegħek, imma dan il-kumitat nemmen illi għandu kompetenza u l-Kummissjoni fuq kollox għandu jkollha kompetenza biex iċ-ċittadini kollha vitmi jew le ikollom dritt indaqs għall aċċess għal ġustizzja u ma hekk qegħdin jitolbu u aħna għandna nagħtuhom dan id-dritt grazzi. Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna. Signora, Signora Maite. Grazzi. Ehm, għawek jissemma hija. Hija għatluħ għax kien lider naturali kien eh, parti mill-Partit Soċjalista fil reġjun ta' Pajis Basko u hu kien attivist favuri drittijiet tal-bniedem. Imbagħad inqadna grupp ta' ċittadini mill-Pajjiż Vasko, eh, għadna eh, organizzazzjoni, assoċjazzjoni u rbaħna il-Premju Sakharov. Imbagħad tlet eh, ħbib ta' li kienu ħbib ta' ħija, kienu żewġ ġurnalisti u koll inqatlu kienu parti mill-assoċjazzjoni li rebħet il-Premju Sakharov fis-sena 2000 u mbagħad inqatlu wkoll. U jiena naħseb li għalhekk inqatlu hija u dawn il ħbieb tiegħu. Forsi intom tistaġbu tgħidu kif jista' jkun hemm daqstant impunità dan huwa ħafna raġunijiet. Imma ħana xi ħaġa oħra wkoll, fil-Pajjiż Basko kien hemm persekuzzjoni sieħa fuq il-libertà ta' kuxjenza il-til il kazijiet kollha ta' qtil kien hemm kienu biss attra mill-każijiet kollha ta' persekuzzjoni u ta' ħolqien ta' biża' ta' dil kultura ta' biża' xi ħaġa li tixbaħ forsi l-istruttura tal-mafja fl-Italja imma kemm xejn differenti. Jiena rajt il-minuti tal-laqat ta' Varsovia, tal-ghetto ta', Warsaw u minn hemmhekk raft ċertu affarijiet li jisbħu fil-kultura, jisbħu l-kultura li jina trabbejt fija. U għalek aħna, imbat il-futur tagħna kien li nkunu attivisti tal-drittijiet tal-bniedem, ħasemmi kas wieħed kien hemm kas taqtil f'San Sebastian. U f'dan id-dokumenti jiena rajt li minn fir-raħal tiegħi f'San Sebastian u raħal ieħor li jismu Alaw, f'dawn it-tlet postijiet biss hemm 30 każ illi mhux solvuti. Wieħed minn dawn il-każijiet kien ħolo eh, ħafna qaw, ħafna ħsara wkoll, ħsara fid-djar, fil-ħwienet, fetturi. U l-imħallef dik il-ħabta ma kienx hemm qorti apposta għal dawn il każi ta' terrorizmi, l-imħallef ħalla kollox miftuħ sama ġew deċiżi x'kumpens kellu jsir. U bad wara rema ir-rapporti kollha. U għalhekk Jiena nixtieq ngħidilkom anka għal kwistjonijiet morali għalhekk hemm bżonn li dan il-kumitat imur Spanja għaliex aħna kapaċi nagħmlu ħafna iżjed milli taħsbu, ħafna iżjed milli jgħidu l-liġijiet. Nistgħu nibgħatu ħafna karti, eh, ħafna ittri, ħafna ittri li ma ġewx eh, imwieġba u t tweġibijiet li fihom ukoll żbalji. Jiġifieri, aħna iva nistgħu najnu għaliex qed nibdew li il-perjodu l-era tal-post terrorizmu. U aħna bħala membri parlamentari Ewropej u bħala istituzzjoni Ewropea nistaw inġelu lil dawk li huma responsabbli għalmenu iħossu ftit mistħija imqal moralment. Moralment nistaw nibbuttaw biex għalmenu toħroġ ċertu informazzjoni ġdida e nippruvaw għaliex le. Grazzi.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 ftit tal-ħin ilu fil-fatt eh, eh, bdiet laqa oħra jiena kont semur imma ma mortx biex inkun hawnhekk. Biex inkun magħkom biex nuri s-simpatija tiegħi u biex inkun qrib tagħkom għal dawn l-atti daqstant eh, koroħ. Allura jina jina naqbel 100%. Dan huwa każ li huwa strettament ġudizzjarju u li għandu x'jaqsam mal-pulizija Jiena naqbel mal nagħmlu żjara, mal li missjoni, imma li nagħmlu fact-finding visit li hija terminoloġija li nużaw s soltu hija missjoni biex niskopru fatti u l-fatti kulħadd jafhom, il-fatti terribli li saħħu kulħadd jafhom. E, dan ma stawx inqabluh ma li morru per eżempju Donjana, il-Park Naturali u naraw xejn jiġri hemmhekk, il-fatti f'dan il-każ partikolari kulħadd jaf x'inhuma. Għalhekk eh, jina ma nafx forsi xġid ħadġib maħħa din il-missjoni, jek tajdu li morru, immorru, għaske morru bil-mixi, imma li hemm bżonn huwa eh, illi namlu ċertu pressjoni billi namlu eh, ittri, namlu forsi kampanja, affarijiet biex n-normu zjed kuxjenza, emmek iva naqbel 100%. U fost affarijiet oħra, ippermettu li najt illi għalkemm forsi sir ġustizzja, qatt ma sir ġustizzja. Li rrid ngħid illi il-ħajja ta' persuna ma tħux kumpens tagħha billi titfa' xi ħadd il-ħabs la 20 sena u la' 400 sena. Il-luġieħ qawwi li wieħed iħoss meta jitlef lill-membru tal-familja sfortunatament jibqa' miegħek ħajta kollha. Jiġifieri, Jina naqbel jenna namlu dak li jemżon Jek taħsbu li fact-finding visit tkun xirqa li jemżon namluwa, namluwa, mux problema. Imma ma rridkomx taħsbu illi permezz tal-fact-finding visit ħa jina xina nsolvu kollox. Jek jina xina naslu ximkien tajjeb, wiz. Sempliciment li qed u għali jina nifhem dak li qed intom u verament nixtieq illi ssir xi ħaġa kemm jista' jkun malajr, imma fuq kollox xi ħaġa li tkun effiċjenti li nagħmlu. Kisem sipem. Grazzi ħafna. Qabel niprofa nagħmel il-konklużjoni tiegħi bħala President, se ngħid xi ħaġa bħala membru tal-Parlament u bħala membru ta' dan il-Kumitat. Min hu responsabbli għal din il-kwistjoni fih dan il-PPE. Il-PPE tappoġġa il-petizzjoni tagħkom u qed tagħmel qed jagħmel l-aħjar li jista' biex insibu il-verità u nagħtu ġustizzja. A bażi tad-dibattitu tagħna Nixtieq nagħmel ħames konklużjonijiet. L-ewwel aħna se nħallu l-petizzjoni miftuħa. Jiena naħseb illi dan huwa konsensus li għandna inħalluha miftuħa nkomplu nindirizzaw din il-kwissjoni u nagħmlu follow-up ta' dak li qed jiġri. It-tieni talba li smajt kienet li nibatu missjoni eh, ta' tfittxija ta' fatti fi Spanja. lina naħseb li nistgħu nirreġistraw din it-talba u nibatu din it-talba l entità illi għandha dritt tieħu deċiżjoni jiġifieri l-koordinaturi se jiddibattu din it-talba jekk li l-opinjoni tiegħi hija din probabilment l-awtoritajiet Spanjoli ma jagħtux pis eh, mistoq lil dan is-suġġett u allura tajjeb li l-Parlament Ewropew jesprimi id-domandi eh, tiegħu u jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Spanjoli biex indirizzaw din il-ħaġa kif suppost. It-tielet ħaġa hi li l-Ministru ġdid eh, tal-Ġustizzja huwa l prosekutur ta' kontraterrorizmu fi Spanja illi kien hemm qabel. U aħna rridu ngħidu li rridu aktar eh, passi speċifiċi mill-awtoritajiet Spanjoli. Suġġeriment numru 4. Għanna nibatu dan il-materjal kollu lill ombudsman Spanjol illi mhumiex membru tal-gvern Spanjol jista' jagħti perspettiva differenti lil din il-kwistjoni. U allura nistgħu insaqsu għall-opinjoni esperta tagħhom fuq dawn il-kwistjonijiet. U jiena naħseb illi dak kollu li nistgħu nagħmlu fil-verità biex aħna nkunu nistgħu nimxu l qoddim b'din il-ħaġa. Jiena naħseb li hemm konsensus fuq din il-ħaġa u li l-petizzjonanti jiena nista' ngħid biss illi jekk jogħġobkom eh, komplu aħdmu għaliex naf li għandkom bżonn ħafna enerġija biex eh, tagħmlu ftit passi eh, f'din is-sitwazzjoni, imma għandna bżonn l-isforz tagħkom u simpatija tagħna kollha eh, edha ma'kom Se nagħmlu dak kollu possibbli kif diġà għamilna sissa, se nkomplu nagħmlu dan fil-futur, imma ma nistgħux nagħmlu deċiżjoni minflok l awtoritajiet Spanjoli jekk ikollna dan il-poter, allura Eh, allura kieku diġa ħadni għad-deċiżjoni u tajna ġustizzja. Ma dana kollu, sfortunatament, eh, dan huwa fidej eh, il-ġudikatura Spanjola. U jiena nixtieq inħalli fidej il-petizzjonanti għal darboħra għal żewġ minuti. Sì, grazie. Hai una questione che nos parece... Iva, grazie. Hemm xi ħaġa l-importanti li nispjega sew Il-problema bażika huma ir-reati li għamlet leta. U leta biss. Eh, reati terribli. Però mbagħad hawnhekk għandna problema oħra. U għana qed nitolbu mhux biss ġustizzja imma wkoll dritt għall verità Mela, hemm problema addizzjonali apparti mill-reati nfushom, il-problema hija impunità. U din ħannurijilkom li dil problema b'eżempju wieħed għaliex nixtieqkom illi tifmu x'in il-problema f'dan il-kumitat. Fil-25 ta' Ġunju, il-ġimgħa d-dieħla, kunna jkun hemm l-anniversarju ta' 20 sena mill-anniversarju tal-mewt ta' persuna li nqatlet. E, u spanila 20 sena mingħajr ma tinvestiga. fid ta' dan kollu aħna morna il-ġustizzja nitolbu aċċess għal liġi internazzjonali. U l-Arġentina fetħet investigazzjoni għal reati kontra l-umanità, eh, reati dwar persekuzzjoni, eh, ta' Jose Luis Caso u ta' Sur Samarreni u koll illi kienu nqatlu eh, wieħed wara l-ieħor. Ġviri, il-problema hija l-impunità. Il-problema hija meta l-Arġentina U għawek ħanetikom ftit kuntest, meta l-Arġentina talbet il-Spanja dokumentazzjoni biex jitkun tista' tinvestiga dawn il-każijiet, każijiet li nerġajtilkom Spanja għamlet 20 sena ma tinvestigaħomx, meta l-Arġentina talbet id-dokumenti, Spanja wieġbet u qalet li l-każijiet ta' dawn iż-żewġ persuni diġà ġew solvuti u diġà eh, kien hemm min U din hija gidba, faħxija għalu każa din hija kitba li turina li m'hemmx limitu għaliex li inti tħalli tnejn minn nies li nqatlu u tħalli impunità sieħa l-20 sena diġà hija gravi, imma meta mbagħad għandek il-vittmi stess illi bir-riżorsi tagħhom jaqsmu l-Atlantiku jmorru pajjiż ieħor jitolbu investigazzjoni, tinduna mbagħad li Spanja verament qed webbes rasa li ma tridx illi jkun hemm investigazzjoni. Mhux talli Spanja ma investigax, talli quddiem talba ta' qorti ta' pajjiż ieħor gidbet gidbet li l-imħallef tal-Arġentina u għaltilhom intom ma tistgħux investigaw għax dak il-każ huwa magħluq u diġà eh, kien hemm kastigi. Jiġifieri hawnhekk għandi litri dwar dawn it-tnejn min-nies, litri l ħarġet il-qorti illi qalu li l-każijiet diġà ġew solvuti. Saħan sitra kena nitolbu ħna ċertifikat apparti mill-qorti għolja stess illi għajt li l-kazijiet ma ġewx solvuti, mux veru ġew solvuti. Kanna morru bat qoddim l-Ombudsman tal-Arġentina b'dawn ir-rapporti biex nuru l-kazijiet mux vera kienu solvuti. Dan nixtieqkom tifmu l-Ispanja verament ma triċ t-investigom dawn il-kazijiet qed tigdeb. It-tweġibit li tagħti huma vagi huma ġenerali ħafna edha taħbi il-verità li aħna qegħdin nitolbuwa. għalfejn Spanja ma eh, tapplikax per eżempju ċertu liġijiet li eh, supposti japplikaw bħalma tapplikom il-Ġermanja u pajjiżi oħrajn. Għalfejn mhux qed tapplikom dawn u ma tweġibniex. U għar minn hekk, intom bħala membri ta' dan il-Parlament taħsbu li huwa aċċettabbli il istat membri tal-Unjoni Ewropea jazzarda jikdeb jikdeb biex stat membru ieħor ma jinvestigax dawn il-każijiet, taħsbu l-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea jista' jmur qudiem l-Arġentina u jikdeb hekk sfaċċatament u jgħid le il-każijiet ta' dawk it-tnejn min-nies li nqatlu huma eh, solvuti diġà. Jista' jkun li wara 20 sena il-membri familjari ta' dawn in-nies iridu jibqgħu jitkarbu qudiem l-Arġentina biex il-każ ma jingħalaqx għaliex l-awtoritajiet ta' pajjiżhom ta' Spanja qed jiktbu qegħdin jiddisprezzaw id-dritt għall-verità ta' dawn in-nies jista' jkun hemm insult ikbar minn hekk, jista' jkun hemm insult ikbar minn hekk wara 20 sena ta' inazzjoni totali. X'insult ikbar jista' jkun hemm? milli inti tipprova tinganna imħallef Arġentin biex hu lanqas ma jinvestiga. Dan huwa ammissibbli għal Stat Membri tal-Unjoni Ewropea? Dan huwa fatt huwa hija xi ħaġa li jiena qed nitlobkom tinvestigaw u qed nitlobkom titolbu spjegazzjoni tagħhom ħana tunkom il-dokumenti kollha li jkun hemm bżonn. ħafna. Grazie ħafna mela biex nikkonkludu, issa se nħallu l-petizzjoni miftuħa, il-petizzjoni tibqa' miftuħa jgħid il-President u eh, se nieħdu il-passi li semmejt diġà anki il-fatt li se nsaqsu l-opinjoni tal-Ombudsman Spanjol. U wara li niġbru it tweġibiet nerġgħu niddiskutu din il-petizzjoni hawnhekk f'dan il-kumitat. Grazzi, sinjuri, issa naddu għall-aħħar petizzjoni tagħna fuq l-aġenda tal-lum. Din hija petizzjoni 0665 barra 2015 minn ċittadin Ġermaniż dwar il-finanzjament tal-ajruport ta' Frankfurt. Il-petizzjonanta mhijiex prezenti jekk Eh, għalu li tajjeb, imma bażi tal-analiżi illi rċevejna nistgħu naraw illi fċertu kwistjonijiet il-kontenut tal-petizzjoni mhux veru 100% jekk tippermettuli. U allura nixtieq insaqsi Sur Johannes Herren fisem il-Kummissjoni Ewropea sabiex jippreżenta il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-kalma fidejha. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nishtiq fil-fatt nitkellem bl-Ingliż fuq din il-kwistjoni. Nista' nżomm fil-qosor fil-fatt għaliex meta rċevejna din il-petizzjoni għand il-petizzjonant intqalilna li mhuwiex aċċettabbli illi l-espansjoni ta' Eh, terminal ieħor tal ajruport ta' Frankfurt ser jiġi finanzjat mill-taxxa tal-ċittadini għaliex dan kien ser wassal għal iżjed storbju fiż-żona. Aħna studjajna din il, il, dan il-punt u fil-fatt eh, il-Fond Reġjonali Ewropew għall iżvilupp Reġjonali Hessen fil-fatt mhux qed jiffinanzja dan il-proġett. Programm jiffoka fuq l-innovazzjoni, il-kompetittività tal-SMEs, iżda il-programm Hessen bħalma edna diġà fil-tweġiba tagħna bil-miktub ma ibassarx li jkun hemm il-kofinanzjament ta' proġetti ta' estensjoni tal ajruport ta' Frankfurt. Xi ħaġa li sissa ma saritx ukoll. M'għandix wisq xinżid iżjed minn hekk. Grazzi ħafna Sur Heron. L-analiżi bil-miktub ukoll turina illi kien hemm xi affarijiet li ma nftemux tajjeb Jidher li l-petizzjonant ma ġiex informat tajjeb. Għalhekk minħabba dan il- dan, il dan l-element illi ma ftemniex tajjeb eh, nistgħu nagħlquha din il-petizzjoni. Sinjuri, l-aġenda tal-lum lesta konkluża jiena na, jina għada fil-fat nista' ngħidilkom li għada ser inkomplu l-laqa fil-dissa tal-koordinaturi un mbagħad wara l-laqa ordinarja li tkompli fl-10 nofs.